Good, good morning. Um, I think we have to start because uh, we have uh, an issue about... Aziz kollegi, eja nibdew għalix ma fusim bilħin, ħin 11 kwart għanna l-Ministru tas saħħa mill-Bulgarija se jkun maħna l-lum. Nibdew bl-ewwel punt. Istedja tal-Aġenzija Ewropea għal medicini Nati l-mikrofonu l-Istur vija. Grazzi, President. Ħanamlu introduzzjoni qasira fuq il-kontest u l isfond li wassalna sabiex qed niddiskutu dan il-punt illum. Il-qafas leġislattiv naħseb li huwa importanti biex nifmu x'inhuwa l-irwol tal-Parlament u x'inhuma l-ħsibiet tagħna matul l-intervent tiegħi ser nagħmel ukoll xi mistoqsijiet lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini li qegħdin hawnhekk ukoll biex jiċċarawna ċertu affarijiet u fl-istess ħin ikollna garanziji fuq kif se taħdem din l-Aġenzija. Se nagħtikom il-kontest l-ewwel l-Aġenzija Ewropea għal mediċini li palissa qiegħda f'Londra se tiġi trasferita minħabba l-Brexit. E, data ta' 30 ta' Marzu 2019 pala data tal-ħruġ mill-Renju Unit e, mill-Unjoni Ewropea fil-marġni tal-Kunsill f'Ġunju ġiet approvata proċedura speċifika għat-trasferiment tal-lema u tal-eba Il-Ministri evitaw trasferiment tal-Aġenziji motija l renju Unit skont il-ftejn tal-20 ta' novembru tal-2017. U is-sede tal-EMA ġid deċiża li ser tkun Amsterdam. L-għażla saret bi proċedura fejn kien hemm numru ndaqs ta' voti. u u għalhekk telat bil-polza. Ġiet ippubblikata mat l-proposta tal-Kummissjoni li temenda il-seda tal-ma biex din tiġi trasferita minn Londra għall-Olanda il-Parlament qatt ma irċieva notifika jew informazzjoni fuq il-proċedura, sakemm ma sirniex nafu wara il proċedura kollha ma kienieċi bazata fuq it-trattati imma fuq dikjerazzjoni konġunta fuq l-aġenziji deċentralizzati li kif huwa dikjerat dan huwa qatt legali mhux vinkolanti. Fir-rigward ta' din id-deċiżjoni meħuda mill-Kunsill, jiena bħala deputat u rapporter tal-Parlament nikritika bisħiħ in-nuqqas ta' trasparenza fil-proċedura ta' għażla tas sede l-ġdida tal-EMA. U kifat li d-dejn intazlet bil-polza minħabba li kienem numru ugwali ta' voti. Tkellimna fuq eh, finanzjament li, li li ħafna drabi inti tuża munita biex tiddeċidi minn ħajjilab li ma naħħaf f'partita futbol. U mhux biex tiddeċidi s-sede ta' aġenziji importanti Ewropej li se jkollhom li għandhom impatt importanti fuq il-ħajja ta' ċittadini Ewropej bħall-lema li se tiggarantixxi l-evalwazzjoni u l-standards tal-mediċina fl-Unjoni Ewropea kollha. Għalhekk inħoss li l-proċeduri mażula mill-Kunsill li aħna marċifejna l-ebda informazzjoni dwarhom u ġew biċċar in-nuqqas ta' kapaċi ta' tieħed deċiżjoni f'dawn iż-żewġ ċirkostanzi. Għalhekk aħna nitolbu li millum il-qoddim nkunu iktar involuti fl-għażliet tas-sede ta' l-Aġenziji Ewropej. permezz ta' l-applikazzjoni tal-proċedura leġislattiva ordinarja. Il-proċedura ta' kodeċiżjoni kif huwa stabilit fit-trattat. Għal din ir-raġuni il parlament jixtieq jiddeċindi jiddefendi il-poteri tiegħu. U jekk ikun hemm bżonn ukoll nibdlu partijiet mill-proposta tal-Kummissjoni fejn l-anaħħar jkun illi niggarantixxu il-funzjonament sħiħ tal-Aġenzija Ewropea għal-Mediċini mingħajr ma jinħlew flus pubbliċi. Dawn huma żewġ suġġetti ta' interess għal ċittadini Ewropej li aħna nirrappreżentaw hawnhekk. Jina inħoss li mhuwiex demokratiku li rappreżentati ta' ċittadini Ewropej qed jiġu esklużi minn dawn it-tip ta' deċiżjonijiet minn ftehim istituzzjonali li mhuwiex legalment vinkolanti li ma jistabilixxix l-involviment tal-Parlament Ewropew lanqas naspetta informazzjoni jew forma ta' konsens fil-waqt li it-trattat fil-verità jatina din istata leġislattiva. Għalek jiena nixtieq nissuġġerixxi flimkien ma' shadow rapporters u il-gruppi politiċi eh, oħra wkoll li kunem dikjerazzjoni politika li tintemes ma' din id-deċiżjoni fir-rigward ta' dikjarazzjoni tas sede tal-aġenziji biex tiġi applikata din il-proċedura għal deċiżjonijiet simili. Issa għandu numru ta' mistaqsijiet li nixtieq nagħmel lill-Kummissjoni u anke l-rappreżentant tal-EMA li jatmana llum biex nifmu aħjar x'inhu l-aspetti tal-proċedura illi ser iwasslu għal trasferiment tal-Aġenzija wara Brexit. Nixtieq nsaqsi l-Kommissjoni Ewropea jekk tistax tikkonferma jew taqbilx magħna illi legalment il-Parlament Ewropew għandu setat sħaħ pal konsil f'din il-proċedura leġislattiva u li għalek din id-dikjerazzjoni konġunta mandiex mhix legalment vinkolanti. Issa, il-dikjazzjoni li għanna mal proposta tal-Komissjoni ser, ser nikwota dak li għanna miktub. Lan huwa limitat sabiex jikkonferma fi żewġ regolamenti is-sedi, żewġ sedi ġodda tal aġenzija ġifieri l tal-Parlament. Suppost għandu jkun illi jikkonferma għażliet li saru minn ħaddieħor u illi il-parlament li l-Parlament naraw bħala xaħat li sempliċement jiffirma l-karti biex japprova deċizjoni ta' ħaddieħor hija xi ħaġa inaċċettabbli. Issa l-Kummissjoni Ewropea nixtieq insaqsija wkoll jekk hux qed tagħmel monitoraġġ tal-proċess li bih ser naslu trasferiment ta' sede tal-ema u jekk tistax tgħidilna fiex waslu fiex wasal ix-xogħol preparatorju biex ikun hemm sede temporanja tal-Aġenzija nifisa u jekk il-Kummissjoni tistax tiggarantixxi li dan it-trasferiment isir fi żmien imbassar, ġifieri bejn it-30 ta' Marzu sa 30 ta' Marzu tal-2019 fil-waqt l-Aġenzija tibqa' taħdem bisħiħ li hija garanzija u protezzjoni ta' ċittadini tagħna f'rakondu x'qasam mal-mediċini. Nixtieq insaqsi wkoll il-Kummissjoni x'tista' tgħidilna fuq il-ħidma dwar il-Vivaldi Building il-post fejn suppost ser tkun is-sede permanenti tal-lema. Sa meta se tkun lesta din il-binja sabiex tilqa l-Aġenzija eh, fil- fl-għamla ħarja tagħha. Issa, il-Kommissjoni nixtieq nsaqsija jekk tħossx li dan it-trasferiment doppju u xi preġudika il-ħtiġijiet normali ta' din l-Aġenzija l-ħtiġijiet operativi ta' din l-Aġenzija u jekk tistax tiggarantixxi li l lema se tkompli taħdem mingħajr waqfien wara Marzu tal-2019. Apparti minn hekk nixtieq nagħmel ukoll mistoqsija lil EMA u l-Kummissjoni fuq is-sede provizorja ta' din l-Aġenzija. Jekk il-Kummissjoni minnaħa u l-Aġenzija minnaħa l-oħra, jekk fid daw tal-karatteristiċi tagħha bħal l-art, l ispazju se jiġi użat, jekk dawn kollha u x seri jkunu jistaw jgaranti li l-Aġenzija taħdem b'mod komplet. Nixtieq ukoll nisma' eh, eh, l-ispejjeż li se jkun hemm da trasferiment doppju l-ewwel minn Londra għal Amsterdam kif se jiġi suġġerit dawn l-ispejjeż suppost jaqgħu taħt l-ispejjeż tal-Brexit li jfisser li dan irid jitħallas mir-Renju Unit iżda imbagħad it-tieni trasferiment jiġifieri li l-Aġenzija tiċċaqlaq mis-sede temporanja għas sede permanenti din dan it-trasferiment min ħajħalsu suppost l-Olanda se jħalsu għalija għaliex l-offerta li jagħmlu hekk eh, suppost għalhekk nixtieq garanzi mill-Kummissjoni illi ma jintafaqx euro wieħed mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Għaliex jekk isir dan ma jkunx konformita mal-offerta oriġinali. U fl-aħħar nixtieq insaqsi wkoll il lema x'inhu l-konsegwenzi għall-Aġenzija jekk ma jitkomplewx in-negozjati fil-Brexit jew jekk ikun hemm bidla fid-data ta' 30 ta' Marzu tal-2019. Lema se tkun kapaċi tagħmel dan it-trasferiment minn qabel jekk jiġi deċiż hekk u anke fid-dawl ta' dak li smajna l-bieraħ li hemm perjodu ta' tranzizzjoni tal-Brexit. Bieraħ kellna negozjatur magħna u semma l perjodu ta' tranzizzjoni li jista' jkun hemm mar-Renju Unit fejn affarijiet jibqgħu kif huma. F'dak il-każ it-trasferiment għandu jisir xorta għaliex inkella fi 30 ta' marzu daw kolla li jaħdmu f'din is-sede jistaw eh, jitilfu il- il-prerogattivi tagħhom jien nixtieq insaqsi għalhekk jekk din hijiex id-data sa meta kollox irid ikun lest biex issir it-trasferiment. L-aħħar mistoqsija li lema jekk f'każ ikun hemm ftehim minn qabel hux possibbli li it-trasferiment isir aktar kmini jew le. Thank you. Now... Grazzi tassew. L-Onorevoli Borsan. Grazzi tassew, Signora President. Iżis kollegi, nixtieq nibda billi nirringrazzja l-Istur Lavija ta' dan la bosta rapport ta' dak kollu li sar dwaru sissa. Jien tal-opinjoni illi dan il-proċeduri għandhom jisiru b'mod effiċenti u biex nevitaw li jkun hemm inċertezzi. Din l-Aġenzija tissalvagwardja il-ħajja ta' ċittadini tagħna u għanna disa mitħaddim u l-familji tagħhom li jixir ilhom li jkunu jafu se jiġri u li jkun hemm proċess effiċjenti sabiex ikunu jistgħu jippjanaw ħajjithom u nitlob il-kollegi li jżommu dan f'moħħom. Naqbel ma dak li qal is-sur Lavija fuq din il-proċedura u nemmen li din għandha tkun l-aħħar darba li l-Parlament jiddeċiedi eh, qabel ma il-Parlament jieħu deċiżjoni qabel ma kollox jiġi finalizzat. Jiena però nammetti li nemmen li huwa tortana ftit ukoll Fl-2012 il-Parlament ċeda l-irwol tiegħu fl-għażla tas-sedda tal-Aġenzija u il-Presidenza u anzi it-mexxija tal-Parlament għandha tagħti priorità lil dan il-kollegi tal-Afko wkoll ġew inklużi din il-proċedura. Issa iż-żewġ fażijiet tar-rilokazzjoni ta' din l-Aġenzija nemmen illi għandu jkollna garanziji illi il-kontribwenti Ewropej ma jinfqux, ma jonfqux ċentezmu iktar minħabba it-trasferiment eh, doppju ta' din l-Aġenzija. Nistaw najdu kol illi l-Aġenzija fil-budget tagħha mhux se tkun tista' tkopri l-ispejjeż kollha ta' trasferiment u l-finanzjament minn qabel se jkun meħtieġ li imsemmi fil-memorandum introduttorju, iżda tajjeb li jiddaħħal ukoll fil-premessi, apparti minn hekk nemmen ukoll illi għandu jkun hemm ftehim fuq is-seda tal-Aġenzija jistabilixxi qafas tal-Aġenzija fil-pajjiż il-ġdid ospitanti. Dan intqal li jrid isir qabel it-trasferiment innifsu, iżda jiena jidher li dinja xi ħaġa vaga iżejjed u tista' twassal għal inċertezzi. Nixtieq li l-rappreżentanti tal-Aġenzija jikkommentaw dwar dan. Apparti minn hekk, nixtieq eh, li ngħid li bħal rapporter jien għandi id-dubji tiegħi u sentennihom. Il-Kummissjoni u l-Aġenzija jistgħu jgħidulna x'se jiġri fil-proċess ta' rilokazzjoni jekk ir-Renju Unit jitilqu mill-Unjoni Ewropea qabel Marzu tal-2019 u jew jekk saw il negozjati U tistaw tgħidulna jekk il-gvern Olandiż u x'qed jilqa' jilħaq ir responsabiltajiet tiegħu skont il-pjan jew nkella jekk hemmx lok u ħtieġa għal iktar titjib. Grazzi. Grazzi lilek. Infakkarkom li rridu nimxu manħin is senadu għas-senju uh, eh, l-onorevoli Krupa. Puxċarnim e, tego rodzaju. Jena nishtiq e, nejt li naqbel mar-rapporter Ma naħsbux illi huwa tajjeb illi nħallu xi ħaġa biex tkun teġisa il konċidenza xi ħaġa importanti bħal di. Merci madame, merci madame la Présidente. Grazzi tassew, grazie Signora President. Sezon fil-qosor. Kif jaf il-rapporter jina nappoġġa bisħieħ il-pożizzjoni tiegħu u nappoġġa wkoll il-mistoqsijiet li ressaq Nirringrazzjah ukoll tal-li organizza laqa l-ġimgħa l-oħra fi Strasburgu max Shadows. Ir-rapport mhux twil ħafna, iżda isemmi il-punti prinċipali li għandhom x'jaqsmu ma' trasferiment tal-aġenziji. L-ewwel qabel kollox imma l-kwistjoni tal-budget, ir-Renju Unit u r-Renju Unit biss għandhom jagħmlu tajjeb għal trasferiment u l-ispejjeż relatati ma' dan it-trasferiment. Apparti minn hekk, jekk ikun hemm xi forma ta' dewmien u milli jidher eh, hemm eh, il-binja ta' Vivaldi il-binja Vivaldi mhux se tkun lesta għalhekk għandu jsir il-ħlas għall ispejjeż addizzjonali mill-Olanda. Kif qal il rapporter ma naħsibx illi kwalunkwe spejjeż addizzjonali għandhom jintrefaw mill-Baġit Ewropew Imbagħad fuq il-proċedura u l-futur, dan huwa l-punt prinċipali li għandna nikkonsidraw. Il-Parlament ġi mitlub li japprova sempliċement deċiżjoni li kienet diġà saret. Is-Sur Lavija kien diplomatiku ħafna fejn qal illi din il-proċedura hija pjuttost stramba il konsil qed juża din il-proċedura u sempliċement uża munita biex jara li minn fejn ħatmur din l-aġenzija. Fil-istampa Franċiża u li din il-proċedura kienet falliment għall-Unjoni Ewropea fl-2012 Kien hemm ftejm interistituzzjonali u d-dikjerazzjoni konġunta li kienet fil-qalba ta' dan kollu u li tatina li lilna il-Parlament il prerogativa li nkunu involuti issa qed tiġi eh, marginalizzata. Il-Parlament għandu ikun involut irridu nirtiraw rieħna minn din id-dikjerazzjoni tal-2012 Fil-laqa ta' Strasburgu kif jaf ir-rapporter jiena kelli pożizzjoni kemm xejn iktar radikali. Nixtieq li ikolna dekirazzjoni ma' dan ir-rapport li ngħidu li din se tkun l-aħħar darba li naċċettaw dan, irridu naraw però x'tib ta' lingwaġġ ser nużaw kif semmejt, kont nkun iktar radikali, iżda ma nistawx nkun radikali żejjed, ovvjament, hemm kustjonijiet ta' saħħa li huma relevanti hawnhekk, għalhekk ma nistgħux aħna nwaqfu n-negozjati u nwaqfu l-affarijiet imma nixtiequ l-vuċi tagħna tinstema' u għalhekk flimkien iridu naraw kif nistgħu infasslu din id-dikjarazzjoni biex inkunu kredibbli u biex niżguraw li dan qatt ma jerġa' jseħħ. Jekk inħares lejn it-testa rapporter u artiklu 2 li juri l sorpriza tagħna ta' kif saru l-affarijiet fejn qed jintqal li dawn messu sar taħt il-proċedura leġislattiva ordinarja. Najdu li dan hekk imissu sar, naraw forsi kif nistgħu nfassluha, grazzi tassew. Grazzi, issa l-Onorevoli Koneċna. Grazzi President, kollegi, L-ewwel qabel kollox ippermettuli nirringrazzja lis sur Lavija li f'introduzzjoni tiegħu ressa xi mistoqsijiet li għadhom ma ġewx imwieġba. U dawn eh, il-mistoqsijiet jirrigwardaw il-fatt illi din l-aġenzija m'għandix tiġi ostakulata fil-ħidma tagħha. Issa ir-rapport innifsu. Kif qalu il kelliema kollha ta' qabli il ma naqbilx li għandu jkun hemm bidla fl-għażla li diġà saret. Din inħoss illi hija xi ħaġa irresponsabbli għal familji li diġa qed jippjanaw ħajjithom f'Amsterdam. Naqbel illi il-proċedura l-għażla s sede ma kinitx ideali. Id-deċiżjoni finali saret permezz ta' munita din hija xi ħaġa li mhix xirqa. Ma naħsibx ma naħsibx li l-Parlament għandu jkun involut fl-għazda tas sede nemmen da għandu jitħalla fidejn l-Istati membri. l għazda ta' din is-sede eh, taffetwa l-istituzzjonijiet prinċipali Ewropej li weduna dawn l-istituzzjonijiet li kienu ħajon ħolqu li qatt ma saru. Imma insomma, jekk din se tiġi issir kwistjoni politika fil-Parlament, se nkunu biss qed nagħmlu ħsara u ikun hemm ukoll pożizzjoni negattiva minaħa tal-pubbliku. Issa, il-mandat ta' dawn l-aġenziji bħal li EMA, l-EFSA, l-CDC, dawn għandhom jiġu aġġornati jina nixxieq dan it-trasferiment tal-ema jenfasizza dan il-punt dawn l-aġenziji li huma tant importanti għas saħħa tagħna mhumiex finanzjati biżejjed u huwa impossibbli li li jiġi stabilt l-rwol tagħhom għax jiddependu fuq ħaddieħor din hija problematika u din rajni hija fl-aħħar snin bosta drabi wkoll. Jien ma nixtieqx nimmina dibattitu tal-lum imma nemmen illi għandna niffukaw fuq is-suġġetti li huma l-iktar importanti għal l-Aġenzija u l-futur tagħha. Grazzi. Grazzi, Sinjura Awken. Grazzi, President, jina xtaqt ngħid illi eja ħaġa tajba ħafna li niddiskutu fuq il-mandat tal-EMA u tat trasparenza akbar illi għandu jkonna xi ħaġa importanti ħafna meta wieħed is l-interessi kollha, però eh, m'għandu l lebda sens li ndiskutu issa mem lebda utilità, però wara il- il-rapport ta' sur la via aħna kollha naqblu fuq il fatt li l passaġġ eh, prinċipali tal messaġġ u appoġġat mill-parlamentana kollu kemmu anki fuq dak li għandu xjaqsam mal-premessi. Eh, aħna ma nistawx naqblu bejnietna u natu l-opinjoni ta' tagħna mbagħad niġu ignorati. E situazzjoni hija ta' imbarazz. U anki skomdu illi ma nħallux illi ma jitħallix il-Parlament il parlament jaqdi dmiru u r-rwol tijaw. Ħafna nis esprimew ix-xewqa illi jużaw il-sede il sede tal parlament ta' Strasburgu għall-IMA u jamlu dan l-iskambju, però il-fat illi għazilna illi ma namluħx da jiddispieċina għax hija ħaġa dejjem eh, diffiċli għalina li morru Strasburgu. il fat illi il-persuni eletti me ċittadini u ma obbligati kull xar morru eh, jamlu dan il-vjaċ bejn Brussellu Strasburgu mhuwiex miex ħaġa eh, li nistaw naċċettaw. U biex nala, irrid ngħid li rridu nigarantixxu illi l-Olanda tirrispetta il-wediet li għamlet bloffetta taħħa u jekk ikun hemm spiża uh, ulterjuri għandha tiġi mħalsa mill-Olanda stess. Grassi, għawnek uh, għed nitkelmu għonek fuq uh, ħaddima u fuq is-saħħa pubblika u dina hija deċiżjoni li kienet tajba ħafna l-Olanda. U naturalment jiena soddisfatta minn din il pjan pro proċedura illi ħagġib illi jemmej fl-Amsterdam u l-ministri e, għazlu e, bejn għazlu e, l franza l pariġi u l amsterdam għal dawn iż-żewġ aġenziji. Il Il-Komissjoni li għanda dritt ta' inizjativa għamlet proposta fil-proċedura ordinarja illi għanda t eh, tingarantixi eh, il-ġestjoni tal-medicini. Amsterdam ġiet mażula għanda l-vantaċ li għanda operaturi eh, bħilit kbar, Eh, Amsterdam hija eh, simili għal Londra għandha aeroporti internazzjonali, skiphol u li huwa marbut ma' dinja kollha ħafna għall-aġenziji spiss il-mobilità hija ħaġa diffiċli ħafna mill-bidu net jiena tkellimt ukoll mal-Ministru tagħna wara Brexit jiena appoġġajta uh, din il-mossa lejn Amsterdam. Però minkejja dan, nerġenajt illi l-involviment tal-parlament f'kas bħal dan kien ikun miex ħaġa xierqa li nitkelmu fuq fil-parlament, aħna rappresentanti tal-poplu, maħniex sedja amministrativa kieku namlu hekk inkunu edin navantaġġaw il-pajjiżi kbar li għandhom ħafna sta li għandhom ħafna popolazzjoni kbira. U, u, u fil deċizjoni ħarija ma kienx ikun hemm kriterji objettivi. Jiena nittama li nkunu nistgħu eh, naslu għal proċedura tajba għax hawnhekk qed nitkellmu fuq is-saħħa pubblika u l-ħaddiema u fuq il- Eh, fil, anki fil-Olanda hemm il-problema tal-fiduċa lejn l-Ewropa. Grazzi ħafna, Signor President, grazzi ħafna l Giovanni Lavija tax-xogħol kollu siwi ħafna li għamelu fuq eh, dan is-suġġett tant importanti nixtieq li nappoġġa Moċċar ċar lil dawk li qalu li din il-proċedura mhijiex aċċettabbli. Dak li aħna qegħdin niddeċidu fi kwistjoni fejn aħna għandna bżonn illi fil-fatt li niddeċidu u koll aħna għanna dritt tal-kodeċizjoni. U nishtiq ngħid illi qabel ma tieħded din id-deċiżjoni mill-Kunsill, il-proċedura kienet vera waħda li ma kienx demokratika. Aħna għal sekli saħ domna niddiskutu kif għanna nibnu sistema aktar demokratika fl-Europa. Mbagħad kien hemm kompromess illi wassal għal fatt illi jekk il-maġġoranza eh, ħat inkiseb fil-parlament, fil-fatt din ħat servi bħala maġġoranza doppja ġifiri wieħed mhux biss irid jikkonsidra l-maġġoranza tal-pajjiżi iżda l-maġġoranza tal-popolazzjonijiet li huma irrappreżentati tal-ċittadini ġifiri. Aħna bekk aħna xtaqna li jkun hemm sistema iktar demokratika u l kunsir la bażi ta' proposta tal-Kummissjoni, l-Kummissjoni naħseb li hija l-iktar istituzzjoni responsabbli ta' dan kollu, hija verament xi ħaġa sorprendenti li l-Kummissjoni li supposta da tħares trattat deċiditek Malta u Lussemburgu kellhom l-istess vot bħal Franza. Ġifiri dan ikisser da kollu li jilna naħdmu fuqu u naħseb li dinja xi ħaġa li verament ġenna nikkritikaw din id-deċiżjoni. Eżis kummissjoni u kunsil naħseb dak li għamiltu verament kien ħażin ħafna u m'għandix xabtit li nerġa' nara xi ħaġa bħal di. Għal raġuni jiena naħseb li aħna meta jkollna opportunità oħra ta' kordiġessjoni nixtieq nkunna fiċ-ċittadini fejn jixtiequ illi eh, ikun hemm din is-sede jiena eh, u kol naqbel ma' Sinjura Awken fuq Strasburgu u jiddispeċini l-President Franċis ħadin l-pozizjoni jiena naħseb li għandna jkollna pożizzjoni fuq il-periodu ta' tranzizzjoni rridu niċċettaw issa il deċiżjoni tieħdet li s-sedha tkun f'Amsterdam, irridu naraw illi il-proċess jimxi pass maġġel ukoll iżda nixtieq ngħidilkom ukoll illi il-Kummissjoni Ewropea u il-Kunsill irridu jispjegaw qabel votazzjoni bħal di u jiddikjaraw li mhix ħajerġgħu jużaw proċedura bħal di. Inkella id-drittijiet Tana għal eh, proċedura ordinarja fil-fatt eh, mhix ħadkun irrispettata u tort Allura dejjem ħajkun tal-Kunsill u tal-Kommissjoni la jħidu ridni f'dejjem dejjem jiddeċidu huma. Jiena naħseb li aħna rridu ngħidulu l sur Juncker kif ukoll lill-Kunsill li din proċedura mhix aċċettabbli lezzi. Signora Bonafè. Grazzi. Per essere il parlament jirrappreżenta ċittadini u bat irid jagħti referenza lil ċittadini jiena nifhem u naqbel mal-fat li kollegi mumiex kontenti bil-mod kif il-sejda ġdida tal-ema ġit mażula u anki għal dastant il-polsa kif saret u id-deċidajna bil-polsa. U din hija aġenzija importanti ħafna ħajja ta' ċittadini tiddeċidi fuq is-sikurtà tal medicini li aħna nużaw u allura jiena ukoll naqbel illi kellna nirrispettawha iktar u jina naqbel il-proċedura li eh, saret eh, miex aċċettabli, eh, bżon nerġaw niddiskutu fuqa u għerit il-fat li l-istituzzjoniet Ewropej mumiex kapaċi jiddeċidu fuq istituzzjoniet affarijiet importanti għal ċittadini. U għal daqstant, tat leħen lil dawk illi jaħsbu li l-Europa miex neċessarja assolutament iridu nerġaw nitkellmu fuq din il-proċedura. Il-istituzzjoni li, li tippreżenta ċittadini propju mħabba f'dan ir-raġu, din raġuni għandha tiġi involuta. U mhux tiġi involuta fl-aħħar wara li ikunu saru ġa deċiżjonijiet. U dan miktub fit-trattati il-ftehim interistituzzjonali eh, illi ma jatux eh, vuċi lill-Parlamentu ma, ma ftehimiet eh, eh, zbaljati. U mbagħad punt ieħor, aħna tkellimna fuq trasferiment eh, provizorju eh, sakem naslu għal trasferiment aħari. Jina eh, eh naf dan xi fisser għal finanzjament tal-Unjoni Ewropea u anki biex natu anki ċertezza għal min jaħdem fl-Aġenzija anki biex jkun jistgħu jagħmlu l-pjanijiet tagħhom fuq il-ħinijiet. Qabel il-vot nistaw nissimaw Eh, min eh, għazel eh, u kif kienu il-kandidaturi u ridu naraw biex bekk il-kondizjonijiet ek ġewx rispettati u le. Grazie. Esta l-Kommissjoni. Sur Henning, mis segretarja Ġenerali. Grazie, President. Henning Klaus, jisimni. Jien. Jien għan iġtenajt illi il-Kummissjoni ma tista' tagħmel xejn fuq dan, il-qafas eh, biex li deċidu fuq eh, fejn tkun is-sedi tal-aġenziji huwa approċ komuni li huwa u maqbul ma' tliet istituzzjonijiet fl-2012. Il-Kummissjoni eh, Eh, vinkolata ma proponit xej ġdid jew differenti eh, eh, minn dak li hemm miktub f'dan il-qafas. Il-Kummissjoni ma kellha l-ebda rwol ta' teħita deċiżjoni fid-deċiżjoni tal-sedi futuri tal-EBA u EMA. Il-Kummissjoni kull mamlet hija li assistit l istati membri fil-proċess u fis-sajf kull ma għamlet hija li tagħmel evalwazzjoni tal-28 offerti eh, mill-istati membri għall-Aġenzija ma tela laqas għamlet shortlist jew rakkomandazzjonijiet għal din l-Aġenzija jew dik eh, illi eh, u ma mxieċ kontra il-kriteri li kienu miktubin mill-proċedura tal-Istati membri il-Komissjoni għamlet l-evaluazzjoni taħħa e sottomettiet l-Istati membri u bat l-Istati membri kienu liberi totalment kemm biex jużawha jew biex ma jużawx l-evalwazzjoni li għamlet fil-moment tad deċiżjoni. E, u fit-trasparenza e, l-iskadenza kienet 31 e, ta' lulju għall-offerti wara li dawn saru l-offerti, il-Komissjoni poġġiet l-offerti fuq il-websat fuq il-website u l-Kummissjoni għamlet l-evalwazzjoni għall-offerti fl-istess ġurnata illi e, e publikat anki l-applikazzjonijiet dana u biex nuri kemija e, e, trasparenza u biex nirrispondi għal sur la via l-approċ komuni u Eh, ftejn politiku mhux vinkolanti, però għal-qafas għal dawn il-deċizjoniet. Il-Komissjoni deċidiet u konkludiet illi għal sikurezza, ċertezza legali, eh, sikurezza ta' programmazzjoni, dawn e żewġ proposti li għadkom u dikkom kellhom isiru eh, innotaw ukoll illi fir-regolament tal- eba eh, fil-regolament eh, eh, kienem miktub il-post ta' Londra għal stant kienem bżon ta' proposta ta' emenda u anki biex ikonem koerenza u biex tkun ħaġa legali illi id-data ta' trasferiment huwa il-30 ta' marzu tar-2019 bħala l-aħħar eh, possibilità u dina kellna nniżluha fiż-żewġ eh, eh, dokumenti eh, għal ċertezza, għal iktar ċarezza, ċarezza. forsi kumenti ħor nista' nagħmel huwa l-fatt il 28 offerti ġew sottomessi għal żewġ aġenziji minn dawn il-pajjiżi kollha dawn jistaw jiġu interpretati bħala, bħala suċess tal-proċess, mux bħala falliment tijaw. U u em, anki e, e, entkom kif għettajdu entkom li u importanti ħafna għal personal u għal familji e, u importanti li għalihom il-proċess jiġi organizzat b'mod minn intoppju u minn problemi. Aħna qed nappoġġaw kemm jista' jkun l-aġenziji u l-istaff tagħhom fit trasferiment u qegħdin nikkonsidraw regolament e, sitwazzjoni tal-iskejjel e, ir-rapporter tal informazzjoni fuq kwistjoni ta' finanzjament u fuq dan l-aspet jiena nishtiqna referenza għal proċediment tal-bini illi qed isir parallelament fil-Kumitat tal-Budget tal-Parlament għax jiena m'għandix l-aħar ċifra forsi hawnhekk ir-rappreżentant tal ma jista' jirinformakom iktar dettall imma l-informazzjoni tiegħi hija illi il-tini trasferiment mill-sejde eh, temporani għal dik permanenti ħatkun spiża tal-Olanda u u anki il fil-fat li hemm sede temporali kienet inkluża anki fl-offerta tal-Olanda. Il-Kummissjoni ma tista' tagħti l-ebda garanzija fuq dan il-każ fuq l-impenji ta' ta' ta' ta' parti terzi, ċoħe f'dan il-kas il-gvern olandis. Aħna nistaw nappoġġawhom u ninformawkom u nirrapportaw fuq il-proċess kif inhu għaddej u nibqgħu b'kuntatt magħkom. U kif diġa għat, aħna diġa qegħdin napoġġaw kemm jista' jkun lema u leba fil-trasferiment. U naraqgħu, grazzi. Thank you. Now from uh, Emma, Mr. Wattion. <laughs> grazie. President, jekk ti permettu li nishti najt xaħġa bħala introduzzjoni, ma rridux ninsew illi il-follow-up uh, wara referendum tar renju Unit u l-impatt fuq l-Aġenzija hija l-ikbar sfida li aħna qegħdin nafaċaw mill-1996 minn minn ġejna eh, fondati. Qed jitkellem rappreżentant tal-EMA. Eh, dana ġi forzat fuqna din id-deċiżjoni u issa aħna rridu nafaċaw u nagħmlu u naraw kif se naħdmu eh, mill-ġurnata ta' wara il-rizultat ta' referendum dejna nipreparaw u mbagħad Eh, meta umbat eh, saret id-deċizjoni fl-20 ta' novembru fuq is-sedi aħna kellna diskussjonijiet mal-autoritajiet eh, olandizi fuq il-bini temporane u, fuq dak permanenti u ftalna fil-dettalji. Jien nishtiq nenfatizza illi biex Eh, mux se jiġri li aħna fi 29 ta' marzu se nkunu Londra u fit-30 ta' marzu se nkunu Amsterdam. Le, mux se jiġri jek se jkun bżon ta' ħafna eh, programmazzjoni, ħafna diskussjoni rridu nkunu zguri li aħna se nkomplu eh, anki waqt trasferiment l operazzjoni tagħna fl ħjar mod. Issa fuq il-mistoqsijiet li ġew mistoqsija mill-membri tal-Parlament, il-proċedura li ġiet approvata mill-Kummissjoni mill-Kunsill u possibilità għal eh, bini temporanew jekk il-bini il permanenti ma jkunx disponibli fit 30 ta' marzu u dana kien il-kas fil-kas tal-Olanda. Aħna immedjatament wara li sade, saret id-deċizjoni ta' sede morna namlu eh, ispezzjonijiet fl-Olanda, tkellimna mal-kollegi kienem ħafna alternativi eh, u wara dawn iż-żjariet eh, rajna illi l-alternativi ma kienux xirqax, ma kienux edin jaqdu il-bżonnijiet tal-ema u jigarantixu eh, l-operazzjonijiet li jitkomplew. U kellna offerta oħra u istanna raba offerta li l-aħjar minn daw l-erba offerti li kellna sissa. Li jemmej tista taċċetta din l-offerta għalix attualment mem lebda alternativa aħjar illi tista taqdi l-bżonnijiet tal-ema. U rridu u ukoll li jekk aħna semmorru l-lem mill-jannar tal-2018 mhux se jkollna ma nkunux nistgħu jkollna uffiċċji lesti uh, fl-ewwel ta' jannar ta' sena d-dieħla Mm, fil-bini fil temporanew. Għax e, wieħed irid jagħmel il-provi kolla, il-verifiki tal-IT u tal-servizzi kolla fil-bini. Għal dan e, se il li sejkonna e, trasferiment darbtej e, meta jkonna bini temporanju ħaġa ovvja li se jkonna żewġ trasferimenti trasferiment għal bini temporanja u mbagħad għal dak permanenti. L-awtoritajiet Olandiżi garantew u dan għu miktub fl-annes għal memorandum tal-understand eh, MOU illi ġi firmat mill-partijiet kollha illi eh, mux sejko, li huma se jkopru l-ispejjeż kollha għal eh, trasferiment mill-bini per temporanja għal dak permanenti. Allora mhux se kun hemm finanzjamenti tal-Unjoni Ewropea fil-trasferiment mill-bini temporani għal dak permanenti. Imma din il- e, dan il-trasferiment doppju se joħlo e, sfidi e, addizjonali li, huma ulterjuri. Per eżempju, jkollna namlu testing tal-IT, irridu namlhom dartej. U jekk tifmu li aħna irridu eh, ikolna eh, pjanta kontinuità dedikata biex eh, inkunu nistaw nikkonsidraw dan il-trasferiment doppju dana se jiġi fuq il-pjanta kontinuità tan negozju illi diġa edin nikkonsidraw biex taħdem din il-alternativa din Eh, din l-alternativa eh, fil-fat qed nofs il-area eh, fil-bini il-ġdid meta nqablu għama Londra. U dana jfisser li musse se jkollna biżejjed spazju. U allura sennatu priorità għal attivitajiet li huma għall-appoċċ, għal supervizjoni u għal, -appoċ, Eh, għal-medicini. Umbat naraw kif l-attivitajiet l-oħra se jiġu eh, arranġati. L-autoritajiet olandizi weduna li sejatu eh, barra mill-servizzi tal-konferenza fil-bini temporani sejtuna iktar sejtuna spazju oħrajn fil flotel li jem li jem rip biex inkunu nistaw namlu dawn l-attivitajiet. Fuq id-dati. U jekk din id-data tistax inċaqal u għajwle. Aħna nabżon li konna ċertezza. U dan jfisser illi 30 ta' marzu tal-2019 li jemmej edha tippjanifika illi tħalli eh, edha tamlu da għalix titla minn Londra sal 30 ta' marzu tal-2019. U din l-aħħar ġurnata, jekk din id-data sejċal u għasaj konna diffikultajiet Eh, fil-sens li ma nsibux un bad post għall-uffiċċji. Wara li tkellimna mal-awtoritajiet Olandiżi, id-data li għandha tiġi rispettata hija l-ewwel ta' jannar tal-2019 għal bini temporanea u dan jfisser li għandhom ikunu daw eh, tem operativ biex eh, lema tkun tista' tibda trasferiment fl-ewwel ta' jannar fl-2019 biex l istaf fiżikament jizim ċaqla qabel din id-data. Jekk se nbidlu id-data, mbagħad inkunu qed noħolqu mhux biss diffikultajiet għall aġenzija biex tkun tista' taħdem, imma nkunu qegħdin noħolqu diffikultajiet anki għal personal illi attualment eh, għandhom tfal li morru l-iskola, edin eh, jihdu eh, self għal biex jishtru d-djar u Eh, u għal dastant għanna bżon ta' ċertezza u 30 ta' marzu umbat hija l-aħħar data eh, utli. Fuq is-sedi u importanti illi il-ftejn fuq is-sedi jiġi iffirmat mill-aktar kmini possibbli. Aħna bdejna diskussjonijiet mal-awtoritajiet Olandiżi, aħna qed nimmiraw biex nifanalizzaw dawn id-diskussjonijiet sal-aħħar ta' marzu ta' din is-sena biex inkunu nistgħu nibdew il- proċess fuq livell tal-Parlament u l-Gvern tal-Olanda u nipprovaw li dan il-ftejn nistaw nifirmaw sal-aħħar ta' ġunju ta' din is-sena. Ħaġa oħra illi hija importanti huwa il-kontenut tal-kontrat. E, ma rridux nifmu li aħna qed niġu forzati mhux bħal meta wieħed e, e, iwaqqaf aġenzija ġdida. Aħna forzati li nċalqu għal dastant għanna bżon minn l autoritajt olandizi offerta xirqa u garanziji biex ikonu nistaw nżommu l istaf u kontinuità ta' operazzjoni. Grazzi, Signora President. I will go back now to the rapporteur for conclusion. Issa nisimaw mirant il-rapporter. Okay. <clears throat> Grazzi li l-kollegi kolla għall-appoċ u anki għal-fat li biltu miħaj. Jena fl-aħar ta' dan il-dibattitu nerġa nitkellem fuq ċerti elementi illi eh, Tres u, speċjalment eh, ċerti eh, preċizazzjonijiet minn naħat tal-Kummissjoni jew anki mir rappreżentant tal-IMA. L-ewwel punt huwa li din istqarrija konġunta illi mhijiex eh, preżenti fil-proposta tal-Kummissjoni illi mhuwiex magħruf l'aqas għal ħafna mid-deputati sal-lum. Fil-fatt din istqarrija eh, kondizjonat il-proċedura kollha kemm e, bla dubju li b'din id-dikjarazzjoni e, saret delegazzjoni l kunsil e, però l kunsil ma ta l lebda dettal fuq il-proċedura il-proċedura ġiet eh, deċiża indipendentement u ma kienx inkluża fil-joint statement. U din il-proċedura kif qalu eh, kollegi mhux qed jirrepreżentaw uh, eh, il-pis differenti tal-pajjiżi u anki fil-fatt l-għażla uh, eh, ma kienet għażla xej għax fl-aħħar mill-aħħar mbagħad saret saret bil-polsa. U jina waċar. Eh, Però jina sorpris illi il-Kommissjoni eh, ma tistax tatina informazzjoni fuq il- xogħlijiet tal-sede temporanju laqas fuq dik aħarija, għax dina eh, u dana se jkollha impatt anki fuq il-proċedura. Nifhem illi xoliet se jsiru minnaħat tal-gvern u jirrispettaw l-impenji huma responsabilità tal-gvern mm, Olandiż. Imma rridu nagħmlu monitoraġġ, nagħmlu verifika għax ħadd m'għandu jistipruħu fil-kondizzjoni li mbagħad wara se jkollu jsib illi eh, l-affarijiet ma mxewx kif suppost u allura e, e, ma nistawx nigarantixxu il e, żminijiet l-iskadenzi. Fuq dawn eh, rajna ċar minnaħa tal rappresentanta l ima illi 30 ta' Marzu eh, hija miex lanqas eh, ħatma jista jigarantixxi li fit-30 ta' Marzu il-personal kollu se jkunu prezenti f'Amsterdam. Però ma nistawx eh, naċċettaw illi eh, se jkun hemm eh, trasferimenti qabel dik id-data. Umbat, naħat tal-parlament irridu namlu anki riflessjoni fuq din il-joint statement, għax jiena ma naħsibx. U, u, u l-kollegi u koll jappoġġawni, jena ma naħsibx illi deċizjonijiet ta' din l-importanza illi mumiex biss eh, deċiżjonijiet tekniċi, ma huma deċiżjonijiet politiċi. Ma naħsibx li dawn għandhom għandhom jinkludu anki involviment me rappresentanti ta' ċittadini. U jiena nħoss u jiena konvint illi dik id-dikjarazzjoni aġġuntiva minnaħat tal-Parlament eh, fuq dik li se nivvotaw aħna fil-Kumitat hija importanti biex nieħdu deċiżjoni. U nixtieq jiena li shadows kollha jikkooperaw <coughs> u jappoġġaw din id-dikjerazzjoni, ma mhix dikjerazzjoni tal-rapporter imma tkun deċiżjoni li hija maqsuma mill-Parlament kollu. Deadline for amendments it's Grazzi ħafna sal-31 ta' jennar, sal-11 ta' filgħod u għandkom iċ-ċans tibatu l-emendi. Issa naddu għal punt li jmiss ġifiri innaqsu il-rezitazzjoni u d-dubju fuq eh, it-tilqim fl-Ewropa. Nibdew bis-sinjora Zomer Kirchbrook. Grazzi ħafna, Sinjora President. Naħseb li stajna naqblu fuq dan it-test ta' li kien tajjeb illi jgħat jitkellem fuq ix-xettiċiżmu illi għaw fl-Ewropa fuq it-tilqim. U nixtieq nirringrazzja ħafna lill kollegi kollha għal kooperazzjoni tajba li kellna. Jiena naħseb li aħna il-koll għandna l-istess għan dan ix-xettiċiżmu u it-tnaqqis tat talqim tat-trabi irrid jonqos u rridu nġildula din il-ħaġa. Din hija xi ħaġa illi eh, nistgħu niddiskrivuha bħala svilupp li verament qiegħed jinkwetana minħabba illi tilqim huwa wieħed mill-iktar miżuri importanti ta' prevenzjoni li għanna dispozizjoni tagħna. Il-programmi ta' tilqim mis-seklu minn nofs is-seklu 20 waslu għal tnaqqis jew nkella eh, irda kompleta kważi reġjonali jew nkella anka globali ta' mart importanti illi verament kien jgħat jaqret popolazzjonijiet sħab bħal polio per eżempju, dawn huma affarijiet li aħna irnexxinna niksbu. U uh, veru li ftit minn dat tal-qim ma tantx ma tantx hemm bżonnu. Iżda aħna nafu illi jekk kompli gber dan ix-xettiċiżmu aħna ħankunu nistgħu naraw li ħajkun hemm tilqim ġdid li ġej minn barra mill-Unjoni Ewropea u aħna ħsibna forsi illi din hija xi ħaġa l intensit per eżempju, il-marda tal-marżan tista' verament ikollha ħafna konsegwenzi negattivi. Skużani ftit, Sinjora Zomer. Skużani li ħan waqfek. Nimporta kulħadd iżomm silenzju fis-sala kieġobkom. Grazzi ħafna, Sinjor President. Iva, din il-marda tal-marsan jista' jkollha ħafna effetti negattivi għal dawk illi tolqod fil-Ġermanja kif ukoll pajjiżi eh, Ewropejn oħrajn qed naraw li hemm din il-marda illi reġgħet tfaċċat speċjalment fost dawk illi ma kinux ma kellhomx dan it-tilqim. Jena naħseb li verament mhijiex responsabbli illi fil-fatt jiddeċidu l-ġenituri li ma jagħtux it-tilqim lit tfal minħabba illi huma qegħdin jibżaw li t-tilqim jistgħu jikkawżaw problemi għas saħħa tat-tfal tagħhom. Iżda mhuwiex veru x-xjentisti qegħdin jippruvaw li dawn mhumiex qegħdin jagħmlu ħsara u mhumiex biss għall-interess tal-industrija tal-farmaceutiċi jekk inħarsu lejn is-sitwazzjoni għandna bħalissa naraw li għandna ħafna migrazzjoni minn bosta pajjiżi differenti illi m'għandhomx forsi it-tilqim illi għandna aħna u jew forsi qatt ma rċivew dan it-tilqim kull pajjiż naturalment għandu l-programm differenti ta' tilqim u naħseb illi jekk aħna nħarsu lejn dan, irridu niskuraw li kulħadd jerġa' jipprova jagħti dawn it-tilqim li tfal tiegħu eh, kif konna namlu qabel. Għal din raġuni bdejna bil-kampanji ta' informazzjoni anka fil kunsill tal-Ministri aħna din nippruvaw nagħmlu iktar pressjoni. Jiena naħseb illi hemm xi ħaġa illi qed tintesa u jiena naħseb li l-popolazzjonijiet irridu nispjegaw din il-ħaġa jiena naħseb illi ukoll għal ġermania aħna qegħdin nagħmlu dan is-suġġeriment illi fil-fatt irid ikun hemm dan it-tip ta' tilqim u anke resistenza kontra il-mikrobi illi fil-fatt qegħdin iwasslu għal mewt ta' xi 25,000 persuna fil- fis-sena u jien naħseb li t-tilqim vera jista' jirrappreżenta tama ġdida għalina u għal raġuni rridu nappellaw lill-Istati membri biex jaħdmu fl-imkien u jieħdu azzjoni minnu fih fuq din il-kampanja dwar it-tilqim minħabba lina naħseb li situazzjoni sejra għallar malajr ħafna. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevol Ġentile. Iva, bla dubju ta' xejn, aħna qegħdin naraw illi mill-istorja nistgħu naraw ħafna affarijiet li l-luminawna. Fil-fat aħna rajna li t-tilqim kienu responsabli għat neħija u l-erda kompleta ta' Mart li verament kien irrit li kien jett jaffetwa ħazin ħafna l-ċittadini. Iżda mbagħad ukoll fl-istorja nistgħu naraw rekords oħrajn differenti li huma importanti wkoll li forsi imur kontra dak li kemm għadu kemm intqal fl-1917 fil-gazzetti aħna rajna illi kien hemm epidemija ġdida. Kien hemm infezzjoni ġdida tal-chickenpox u aħna naħsbu illi dawn huma dik kienet marda li verament kienet attaffetwa ħażin ħafna l-tfal. Tal-ħosba kienet din l-infezzjoni, aħna rajna illi kien hemm espożizzjoni qawwija ħafna u koll u xiftit informazzjoni biex nikkonfermaw ukoll il-ħidma tagħna fuq dan is-suġġett u naqsmu wkoll anke fih dan dan il-kumitat iżda anke nittama' mal-bqija tal-Parlament Ewropew nitkellmu fuq il-bżonn li dan is-suġġett irridu niddiskutuh fuq livell ġenerali u wisa ħalli bekk l-istituzzjonijiet, il-Kummissjoni, natuwa r-responsabilità biex tibda b'dan il-programm ta' formazzjoni u edukazzjoni importanti li m'għandix toqgħod lura milli eh, tinkludi lill-ebda stat membru li tinkludi lil dawk speċjalment li huma l-iktar sensittivi għall-informazzjoni illi hija informazzjoni li m'għandix bażi xjentifika anke brabta mal sara illi tista' tkun ikkawżata. M'hemmx fejn żid ħafna iktar ma dan jiena naħseb illi dan is-suġġett verament jolqot il-lat sensittiv tagħna l-koll u jitlob u jirrikjedi mhux biss li aħna nieħdu impenn serju biex inkunu iktar konxi iżda anka il-ħtieġa illi aħna nappoġġaw iktar ir-riċerka li qed issir xjentifika għat-tilqim ġdid ħalli bekk nkunu nistgħu neqirdu mart illi huwa verament u qed jinfirex b'mod wiesa wkoll, pereżempju l-virus tal-papilloma u anka eh, mart infezzjonijiet tal-, -papilloma, għall li qed jafetu ħafna l-irġiel. U anka li aħna rridu noħol u sistemi ta' tilqim li jistgħu jkunu iktar effiċenti ħaj naqsu l-ispejjeż fl-istati membri dan huwa suġġett li huwa verament importanti għal ħarsien tas-saħħa ta' kulħadd speċjalment tat-tfal tagħna li huwa l-iktar importanti mill-kapital umman li għanna. Ewropa ta' ċittadini ma tistax tibqa sikta u dim dan il-sujġet daqsek importanti, suġġett illi diġa aħna eh, nafu li sarru esperimenti dwar eh, dwaru matul is-sena li għaddiet. Grazzi ħafna, s-salon revoli pieċa. Grazzi ħafna, eżis kollegi, jena favur din il-proposta ta' riżoluzzjoni aħna għek qegħdin nitkellmu fuq il-fatt li hemm ħafna nies li qegħdin joqogħdu lura milli laqmu e, t-tfal tagħhom. U dan ix-xettiċiżmu li qed jiżdied jiena naħseb illi dan it-tilqim issa saru l-vittmi tas-suċċess tagħhom stess nafu illi fis-sena e, fis-seklu 20 kienu popolari ħafna u dan it-tilqim ippermetta illi ħafna mart ta' infezzjoni seta ikun eliminata għal dejjem bħal pereżempju l-polio. Aħna qegħdin naraw illi aħna konna nsejna ċertu mart infettiv u, u minħabba illi kien hemm din it-tilqim li kważi kulħadd kienet jieħu. Iżda aħna rajna illi skont l-informazzjoni u records li ġbarna mill-istati membri rajna illi kienem ħafna inqas nies li qegħdin jagħtu dan it-tilqim. Dan it-tilqim huwa verament importanti biex is-saħħa taċ-ċittadini tkun garantita. Għalhekk aħna nappellaw lill kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex jibdew bi pjantazzjoni wiesa ħafna ħalli bekk niġġieldu kontra dan ix-xettiċiżmu fuq eh, eh, dan it-telqim. Mela dan ix-xettiċiżmu minn fejn ġej? Dan ġej minħabba l-fatt illi iċ-ċittadini ħafna drabi jirċivu informazzjoni żbaljata fuq it-tilqim u naħseb illi din hija informazzjoni li tkun ikkonsidrata bħala informazzjoni xjentifika iżda mhux dejjem tkun minna, mhux dejjem tkun il-verità. Jiena naħseb illi bobligu għandna niġġieldu bobligu sensa responsabilità għandna niġġieldu dan ix xettiġiżmu fuq it tilqin Grazzi ħafna. L-onorevoli Meiser. Grazzi ħafna jiena nixtieq nitkellem fissem il is-Sinjura Majzer minħabba li hija marida aħna minnaħa tal-grupp tagħna politiku nistgħu nappoġġaw bisih din riżoluzzjoni qed nara illi fil-fatt in-numri ta' nies li qed ikunu mlaqma qed eh, jinżel nizel ħafna jiena naħseb illi fil-fatt nistana naċċettaw naqbel ħafna mal-rapporter li tixtieq li jiddaħal dan l-obbligu għat-tilqim. Jiena naħseb li fil-fatt jekk dan il-mart illi kien liktar komuni fost it-tfal aħna naraw li eh, darba nexxina neħilsu minn minħabba tilqim u jista' jkun introdott dinja xi ħaġa tista' tkun problematika ħafna. Jiena kuntenta ħafna li n-neputijiet tiegħi huma imlaqma il tfaltijem u mhumiex fost dawk illi fil-fatt għandhom din l-informazzjoni żbaljat jew kunu influenzati minna u aħna nappoġġaw ħafna din il-proposta. Grazzi ħafna issa non rivli koniċna. Grazzi ħafna nixtieq illi nissieħeb ma dawk li diġà ma dawk li diġà tkellmu mħabba illi mhux l-ewwel darba illi tkellimna fuq dan is-suġġett. Aħna tkellimna kemm il-darba, kull darba li terġa' tfaqqa marda, marda li aħna ħsibna li ħlisna minna. Fl-Italja, fil-Rumanija u fil-Ġermanja, fis-sena 2017 kien hemm 1500 każ ġdid ta' ta' ħosba li fil-fat waslu għal problemi kbar, Istan n-nuqqas ta' informazzjoni fuq til-qim jgħat jonqosu ħna mhux in-isu il-periklu ta' dawn il-mart li jista' jinfirex b'infezzjoni, aħna ma nistgħux nistennew li jkun hemm ħafna nies li imutu minħabba l-ħosba mingħajr ma nieħdu azzjoni. Din hija s-sitwazzjoni illi aħna għanna bħalissa naħseb din l-informazzjoni żbalja tista' tkun verament xi ħaġa li tedditna. Jiena ommu kollu naħseb illi għandna jkollna skemi ta' tal-im u sistemi ta' tal-im li jistgħu jagħtu biżejjed eh, flessibilità lill ġenituri iżda aħna irridu wkoll nirrifjutaw u niġġieldu kontra dawn il-kampanji ta' informazzjoni li jiġġieldu kontra dawn it-tilqim li penġuhom daqs li kieku kienet xi ħaġa illi tista' verament l ħafna sara aħna għanna martiħor u koll rridu Eh, noqogħdu attenti għalih bħall-HIV, tuberkulosi il-hepatitis. Ġifiri, hemm bżonn li jkollna kampanja ta' informazzjoni, jkun hemm pjantazzjoni biex aħna niġġieldu kontra dan il-fenomenu ta' inqas eh, xewqa illi qed jirriżulta fost il-ġenituri biex ilaqmu tfal tagħhom. Irridu nisimgħu lill-NGOs ukoll xi ftit entużjasti Iżda nafu illi l-affarijiet mhux ħajinbidlu jekk inserħu biss fuq dawn l-ftit NGOs u ma l-istati membri għandhom ir-responsabilta u l-ewwel li rridu nikinsu qudiem bibna. Is-Sinjura Hawken. Grazzi ħafna. Jiena naħseb li dak li ntqal kien importanti ħafna. U naħseb illi ħatmu ħajjejt illi memx bżon it-tilqim għal ċertu mart pal tuberkulozi, hepatitis, eccetera. Iżda irridu noqogħdu attenti ħalli naraw fuxi xedin nitkelmu għawne kienem ħafna informazzjoni fuq l-influenza ta' tjur per eżempju. U anka fuq il- kienem ħafna għal anka fuq il parasetamol mit persuna fis-sena qegħdin imutu minħabba din il-marda u ħafna minnhom dawn ikunu anzjani. Jekk aħna naraw illi kulħadd ħa jirċi dan it-tilqim, dina xi ħaġa importanti iżda E, e, qed naraw li n-numru dejjem qiegħed jonqos. U din tista' tkun xaġa ħaġa problematika. U naħseb illi aħna nafu illi din xi ħaġa li tista' taffettwa ħażin ukoll l kulħadd minħabba social media u aħna rridu ikollna aktar fiduċja, fiduċja fuq eh, dan il- il-mart fuq il- Fuq il-ġila li aħna u fuq il-kura li aħna sebna diġa għal dan it-tip tal-mart bħal polio u l-hepatitis u l-ħosba. Hemm ħafna tfajliet li huma bħalissa affettwati mill-virus tal-HPV u aħna ma nistgħux ngħidu liċ ċittadini li huma m'għandhomx problemi ta' vera u l-problemi huma biss evventati eh, psikoloġiċi, jina naħseb illi l-azzjoni rridu nieħdu għandha tkun rilevanti u aħna għandna bżonn ukoll ta' iktar sigurtà. Ma naħsibx li għandu jkun hemm konflitt ta' interess hekk minħabba li l-ar ħaġa nistgħu nagħmlu hija illi aħna naraw li ċittadini jitilfu il-fiduċa fis-sistema tagħna. Jiena nappoġġa dan ir-rapport, nappoġġah bissi iżda noqgħod lura meta kikun nitkellmu fuq obbligi. Grazzi ħafna, Sinjura President, jina xtaqt sempliciment nissiħab mal-kollegi li tkellmu fuq dan il-rapport. Iva, nafu l iktar xettiċiżmu niset joqodu lura milli laqmu l-tfal. U anka fi Franza rajna li dan ġara, hemm ċertu affarijiet fit-test li huma verament importanti bħal pereżempju l-importanza li nirrispettaw il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri, pereżempju paragrafu 7 għal iktar trasparenza li rrid ikun hemm iktar informazzjoni u trasparenza um, il-fat li rridu nġirdu kontra informazzjoni zbaljata u kollu il-fat li edda titferrex informazzjoni li miex veru. Irridu nkunu wkoll imħazbin fuq il-prezzijiet għoljin ta' ċertu til-qim li jistgħu salvaw il-ħajjiet tan-nies u anke fuq is-servizzi tat-tilqim għall-immigranti illi waslu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea, jiena nixtieq li tifmuni. Naħseb li iva it-tilqim kien verament effiċenti biex jenna nelbu ċertu mart li seta jikkawża ħafna eh, mart ukoll. Din hija xi ħaġa importanti ħafna anka għal marti tal-ħosba pereżempju li ċertu waħda da tikkawża ħafna eh, imwieti anka fuq eh, il-sovranità ta' ċittadini, skużawni, tal-istati membri nafu li din hija xi ħaġa illi fil-fatt hija protetta mill-artiklu 6 ta' trattat. Il-test huwa tajjeb iżda l-Kummissjoni tista' tieħu azzjoni biss biex tappoġġa l-koordinazzjoni tal-azzjoni tal-Istati membri, jiġifieri azzjoni vinkolanti minħata tal-Unjoni Ewropea ma tistax teħtieġ armonizzazzjoni jew obbligi li jkunu posti fuq l-Istati membri fil-paragrafu 19 fejn qed nistidju aħna lil kummissjoni biex eh, inżidu l-kampanji ta' informazzjoni għal iktar tilqim fl-Unjoni Ewropea ma nafx kemm eh, din hija xi ħaġa realistika. Ħanressaq emendi u nirringrazzja lil kulħadd li parteċipa fit-tfassil ta' dan rapport. Grazzi ħafna s-salon Revoli Grammatikakis. Grazzi ħafna jiena naħseb li hawnhekk rajna illi qed jinħolo ukoll ħafna eh, qed tinħoloq ħafna reżistenza kontra dan it-tilqim. Hemm ħafna informazzjoni żbaljata, fake news, u allura komplikat li aħna nikkontrollaw dan kollu anke minħabba ċertu affarijiet li huma sensittivi mill-perspettiva politika. Hemm ċertu affarijiet illi aħna rridu niċċaraw hemm bżonn illi tittieħed azzjoni fuq il-livell Ewropew. U aħna rridu nibatu messaġġ ċar anka brabta ma' dan mal-periklu li wieħed jista' faċċa jekk ma jlaqqa ma jekk ma jitlaqamx. Jiena naħseb illi dawk li jgħidu illi t-tilqim u qed jagħmel ħafna sara naħseb li huma stess din jagħmlu ħsara lill-ġirien tagħhom. Naħseb illi fil-fatt hawnhekk għandna ċertu problemi li identifikajna u rajna li kienem 20.000 kas fis sena 2017 ta' Mart illi minna lina aħna ħlisna minnu. Nej minnom minn daw il-kazijiet waslu għal-mewt ġifir il-periklu huwa verament serju, jina naħseb li għandna bżonn noqogħdu attenti minħabba li ma naħdux azzjoni f'waqta nistgħu nwaslu għal ħafna problemi u ċentru Ewropew tal-Mart verament għandu bżonn ta' strateġija fuq it-tilqim minħabba li għanna x-xjentisti li suppost iridu jgħinuna allura rridu niġġieldu kontra dawn l-aħbarijiet żbaljati, din l-informazzjoni żbaljata importanti li noħolqu programmi Ewropej illi huma maħsuba biex nofru tilqim għal persuni kollha li jistgħu jkunu vulnerabbli. Naħseb li l-problema jista' jkun li ma tisparixix kompletament, però naħseb li nistgħu nillimitaw din il-problema u jew almenu nżommu daqsxejn ta' kontroll. Grazie Presidente, ma mh, mm, voglio partire. Grazie ħafna Sinjor President, nixtieq illi nitkellem fuq dan il-fatt li ħassibna aħna fl-Ewropa qegħdin nesperjenzaw ukoll fuq uh, Mart li qed jerġa' jitfaċċa Mart li aħna ħassibna li l-isna minnu. Veru illi fl-Ewropa aħna qegħdin naraw illi qed hemm reġajem kazijiet ta' mewt minħabba l-marda tal-ħosba. Jina naħseb li għanna bżon ta' pjan Ewropew. Ħalli bekk ikonna sistema iktar armonizzata ta' tilqim u anka innaqsu dan ix-xettiġismu fuq e, it-tilqim dan huwa suġġett importanti ħafna rridu li kontra kontraformazzjoni. Zbaljata u anka informazzjoni li mhijiex xjentifika fuq dan it-tilqim illi qiegħda tkun iktar eh, issir iktar gravi minħabba illi hemm gruppi politiċi li qegħdin jużaw dan is-suġġett biex jibbażaw il-kampanja elettorali tagħhom fuqha. Jiena naħseb illi dawk illi forsi ma jiddeċidu illi jużaw l-informazzjoni u jikonvinċu rwieħom li m'għandhomx laqmu l-tfal tagħhom minħabba fek dan jista' jkollu konsekwenzi serji. Jiena naħseb illi naturalment meta inti tlaqqa mit-tifel jew tifla tiegħek dan jgħat ikollu impatt anke fuq is-saħħa pubblika anke ta' dawk iktar fraġili. Grazzi, Stur Demes Maker. Grazie tassew, Signora President. It-tilqim isalva l-ħajjiet dan huwa fatt u huwa wieħed mill-iktar miżuri effettivi għas saħħa pubblika. Iva, n-nies qegħdin joqogħdu lura milli jitlaqmu. Min l-aħħar servej naraw ukoll li fi Franza wieħed 40 fil-mija ta' dawk li wieġbu ma jaqbrux ma' dikjerazzjoni illi it-tilqim huwa sigur. U il-medja hija ta' 13% il-medja ġenerali. hija xi ħaġa ta' tħassib se tnaqqas it-tilqim u għalhekk dan se jħalli l-konsegwenzi tiegħu. Jekk inħarsu lejn ir-rapport ta' jannar naraw illi mill-2000 u 16 il ħosba waslet għal 49 mewt fl-Unjoni Ewropea. Din hija xejra inkwetanti, tendenza inkwetanti u għalhekk huwa xieraq li dan indirizzaw fil-kumitat tagħna. It-tilqim huwa parti essenzjali mill programm ta' prevenzjoni. Aħna fil-Fjandri qegħdin naħdmu ħafna fil fuq il-prevenzjoni u fuq it-tilqim iżda jekk ma jsirx dan it-tilqim mela inkunu qegħdin noqsu responsabbilta tagħna irridu naraw li din l-eżitazzjoni min naħħa ta' ċertu nies niġġilduha. Irridu naraw illi hemm l-informazzjoni xirqa u nkomplu nqajmu ktar kuxjenza. Dan huwa importanti ħafna. Nati l-appoġġ sħiħ tiegħi din ir-riżoluzzjoni. Grazzi nagħti il-mikrofonu issa lill-Kummissjoni. Li Sur il Direttur Ġenerali ta' DG Sante. Grazzi tassew, Sinjuri. Nibda billi nirringrazzja lill parlament tal jagħti l-opportunità lill kummissjoni li tikkummenta fuq din il-mozzjoni senżon fil-qosor. Ma naħsibx illi hemm inizjattiva iktar fuqta mill-Parlament fuq din il-kwistjoni ta' tilqim. Mhux ħan nipprova nżid mad dikjerazzjonijiet li saru mis-Sinjura Sommer u s Sinjura Ġentile. Nixtieq nżid statistika illi diġa hemm sinjali tal-ġidri fil-fmumja ta' Eġizzjana ta' 4000 sena ilu. L-aħħar mewt li kellna kienet fis-sebajnijiet. Jekk għalhekk dan din hija prova ta' kemm it-tilqim huwa effiċjenti u effettiv. U fl-Ewropa dan qed naraw aktar minn f'kontinenti oħra iktar eżitazzjoni u tnaqis fit-tilqim. Zerb stati membri fl-Unjoni Ewropea biss laħqu ir-rati ta' kopertura li huma rrakkomandati mill-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa u mill-Unjoni Ewropea. Is-sitwazzjoni għalhekk hija waħda drammatika minħat tal-Kummissjoni aħna nħossu li huwa relevanti eh, il-kontenut ta' din il-mozzjoni u nisħu li bħala kommissjoni aħna nħossu illi l-eżitazzjoni ta' tilqim u l-kopertura ta' tilqim ġi enfasizzat mis-Sur Juncker fl-aħħar diskors tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni. Aħna se nkomplu naħdmu sabiex sa meta l-Kummissjoni tressaq l-inizjattivi proposti tagħha inkunu għamilna konsultazzjoni mal-Parlament kif ukoll mal-partijiet kollha interessati biex ikollna konsultazzjoni sal-15 ta' Marzu. Fl-istess waqt jiena qed nwettaq numru tal-laqat ma l-infermiera u assoċjazzjonijiet eh, tan-nies li jaħdmu fis-saħħa u anke ma' WHO u anke Vaccines Europe biex l-inizjattiva li jmiss nindirizzaw din il-problema fl-eruq tagħha. Nsemmi punt wieħed li jisemmaw kol mill-kollegi. Il-kwistjoni ta' tilqim hija importanti għall-Ewropa għaliex dan huwa Peress li dan huwa mart li jittieħed l rwol tal-Unjoni Ewropea huwa importanti ħafna u għalhekk importanti li l-Istati membri jkunu jafu kif se jorganizzaw rwieħhom u l-prezzijiet tal-mediċini jkunu ta' kompetenza nazzjonali. Issa, Din hija raġuni oħra għalfejn l-inizjattiva tal-Parlament hija daqshekk importanti. Ikunu qed nilludu ruħna jekk naħsbu li din il-problema tista' tiġi indirizzata mill-Kummissjoni Ewropea waħedha jew mill-istituzzjonijiet Ewropej din issir mal-Istati membri l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Kummissjoni u nassigurakom bl-impenn sħiħ tal-Kummissjoni li eh, naħmu fuq din l-inizjattiva u ser nissuġġerixxu il pjantana f'April fejn se nissuġġerixxu rakkomandazzjoni tal-Kunsill appoġġat minn inizjattiva politika tal-Kummissjoni biex ninvolvu l-stakeholders kollha relevanti. <coughs> Għaliex iridu fil-waqt fl-istess waqt nirrispettaw il-kompetenzi tal-Stati membri u nipproteġu il-ċittadini tagħna. Grazzi nikkonkludi dan id-dibattitu billi ngħid illi l-iskadenza tal-emendi hija 30 ta' jannar fl-11. Issa ngħaddu għal punt li jmiss li jirrigwarda il-settur tal-akwakultura sostenibli u kompetittiv, situazzjoni attwali u l-sfidi futuri ngħaddi il mikrofonu l-istur Gambos. Grazzi, Signora President. Mela, din l-opinjoni fuq settur tal-akwakultura Ewropew u l-sfidi li għanna dan is-settur, il sostenibilità ambjentali tas-settur Ewropew u informazzjoni dwar il- benefiċċji ta' l-inklużjoni ta' dawn il-prodotti fid-dita tagħna. Qegħdin naraw li s-sajt qiegħed dejjem jiżdied fl-Ewropa u madwar id-dinja. L-ammont li ta' taħut li nieklu fl-Unjoni Ewropea 60% huwa importat minn pajjiżi terzi il-prodotti għatar akwakultura tagħna jikontribuċu għal 10% biss ta' dak li niklu, għalhekk hemm lokal iktar tkabbir. ħafna drabi nintolbu li nagħmlu dan anke mill-konsumaturi iżda l-akwakultura fl-Unjoni Ewropea hija ta' kwalità għolja ħafna, peress li aħna ma xejja u f'dan il-qasam, irridu naqsmu l-esperjenzi tagħna mas settur mal-pajjiżi viċini wkoll biex il-presti tagħhom tkun sostenibbli wkoll. Irridu naraw kif nistgħu ngħinu lis sajjeda lil fish farms u l-intraprenditori sabiex l-standards ambientali u sostenibilità jinżammew u bħala parti mill-CFP rridu nispjegaw il-konsumaturi illi il-konsum tal-ħut lokali jgħin is-sostenibilità u jgħin ukoll sabiex inżommu ħafna postijiet tax-xogħol fil-komunitajiet tas-sajt. Id-differenza bejn il-prodotti ta' stajt madwar l-Unjoni Ewropea u dawk li ġum pajjiżi terzi fir rigward ta' standards ambientali, id-differenza hija waħda kbira. Dan japplika wkoll għal standards ta' benessir tal-annimali. Dan huma standards li aħna nistgħu nagħtu lil konsumaturi tagħna sabiex ikollhom iktar informazzjoni x'bħalissa m'għandhomx biżejjed informazzjoni irridu nidentifikaw l-ispeċi, l-oriġini, l-istess ħaġa għal ħut frizzat. Irrid ikollna kampanja ta' informazzjoni fuq livell Ewropew. Nar il-ħamis sejr tkun l-ewwel sena mill-kriżi tal- il-kriżi fejn is-supermarkets fi Franza u l-Spanja li ġew informati li dawk il-prodotti li kienu qegħdin ibbijaw kienu qed jagħmlu waslu għal problemi ambjentali u ta' saħħa mingħajr ma joffru benefiċċji f'dak l-għandu x'jaqsam ma' nutrienti li kienu qed jiġu konsmati. Irridu noħolqu il-kondizzjonijiet xierqa għal konsum mill-konsumaturi dan kollu jinsab f'dan l-ewwel abbozz, lesti li naħdem ma' Shadow Rapporters biex inkompli ntejjeb dan ir-rapport. U apparti minn hekk, lesti li nanke weġib' xi mistoqsijiet. Grazzi, nati issa il-mikrofonu l-istur Dorma. Grazzi tassew, President. Grazzi ta' din l-abbozz, importanti ħafna illi nenfasizzaw l-importanza li nikkonsmaw iktar ħut. Aħna nimportaw ħafna prodotti tal-ħut minn pajjiżi terzi u pajjiżi viċin l-Unjoni Ewropea bħal Gżejjer, Faro, Norveġja u Iżlanda. Ħafna drabi impoġġu pressjoni fuq il-fornituri. il fornituri biex ikunem iktar informazzjoni bħal pajjiżi bħal Russja, star ħafna drabi wasal għal problemi. Nemmen illi irridu nuru illi aħna lesti li nimportaw dawn il-prodotti iżda dawn il-produtturi bħal Russja irridu jilħqu l-standards tagħna. u ma jniċsux l-ilma li jikber fih il-ħut u ma jniċsux l-ambjent li minnu jinqabdu dawn il-ħut ma jintużawx wis antibiotiċi fil-fish fil farms. Fil-verità mandomx jintużaw l-antibiotiċi jintużaw biss meta ikun hemm bżonn. Is-Sinjura Muller, grazzi tassew, Sinjura President, Grazzi ta' dan ir-rapport hemm numru ta' emendi li jistgħu jkunu utli hawnhekk għaliex naħseb li rridu nagħmlu distinzjoni bejn l-ammont ta' prodotti li jridu jiġu forniti fl-akwakultura u s-sistemi li qed nużaw. Aħna qed jridu nżidu it-tunnelaġġ jew inkella jridu nżidu wkoll il-pastijiet tax-xogħol. Fin-Norveġja irnexxielhom jiksbu suċċess għaliex għandhom biżejjed spazju u għaliex l-ambjent politiku iwassal u, u jgħin għal dan l-irtizet ta' salamun per eżempju jitaw konsultazzjoni minn istituzzjonijiet ċjentifiċi. Wara Brexit l-akwakultura ser tkun limitata għal Mediterran Hemmhekk it-temperatura tal-baħar hija differenti, il-font huwa differenti u dan kollu irid jiġi ikkonsidrat. Aħna favur illi nikkjarifikaw dawn l-affarijiet kollha l-konsumaturi tagħna. Importanti illi il-ħut jiġi mill-lokal, mill-reġjun u kun smat fl-istess post. Imbagħad fuq eh, l-ilma ħelu għandna il-trout u l-karp minn fejn ġejja jien għandna ħafna kumpaniji li huma involuti biex eh, jipproduċu dan il-ħut. għanna din l-ekonomija ċirkolari li teżisti u dan kollu irrit jiġi konsidrat irridu nħarsu lejn il-konnessjoni anke mal-irtsiset tal-ħut ovvjament. Issa, produzzjoni tal-ħut mhux fl-ibħra ġifieri ġewwa l-art din hija xi ħaġa li rridu nikkonsidraw pereżempju l-lotters li huma l-predaturi ta' dan il-ħut. Grazzi l-Onorevoli Boylam. Grazzi tassew nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal-ħidma tiegħu fuq din l-opinjoni qed naraw li qed issir enfasi mhux biss fuq is-sostenibilità tas-settur iżda anke fuq il-protezzjoni ambjentali u s-sigurtà tal kellna fuq li l-akwakultura qed tejjem tikber aktar minn qatt qabel u rridu aħna nisfruttaw dan it-tkabbir iżda mhux għas-skapitu tal-ambjent jew l-kwalità tal-ikel li niklu. Nilqa għalhekk l-appell għal kampanja Ewropea ta' informazzjoni għal konsumaturi biex ikunu jafu jekk l-ikel li qegħdin jixtruqux ta' kwalità li mendi li se nressaq għandhom xaqsmu mal-ħtieġa ta' konsultazzjoni mal-komunità qabel ma jiġu stabliti proġetti ta' kultura. Fl-Irlanda għanna situazzjoni mwera fejn għanna kompaniji multinazzjonali li għedin jagħmlu proġetti fuq il-kosta biftit jew ebda konsultazzjoni mal komunitajiet lokali bħal <coughs> bajji tal-Okfoy Donigol. Irid ikun hemm regoli iktar stretti qabel ma jinħarġu liċenzji u anke grants fuq livell nazzjonali biex ma jkunx hemm monopolizzazzjoni minn dawn il-kompaniji rridu il-watchdog ukoll irrit jiżgura illi il-kosta ma tinqeritx. Jiena bħala ekoloġista konxa ta' degradazzjoni ambjentali li tista' twassal l-akwakultura minħabba it-teddida fuq speċi oħra u dan ivarja skont it-tip ta' akwakultura li tkun qed tiġi użata. Uħut minnhom li huma eh, li ma jagħmlux daqshekk sara bħal bħal molluski u l-oħrajn li huma iktar taħsara bħal Salamun. Issa, dan jista' jaffetwa wkoll l-istokkijiet tal-ħut il-fatt li hemm dawn il-fish farms, irid ikun hemm akwakultura li ssir fuq l-art biex ma nagħmlux sara fuq il-kosta se nkun qed innesta emendi f'dan ir-rigward biex innaqsu l-impatt ambjentali fuq l-ambjent marittimu u l-ħajja marittima u nżommu f'moħħna wkoll il-perikli ta' l-ispeċi invażivi u xaħsara jistaw jamlu. Grazzi, tassew. Issa, signora Engstrom. Grazzi, signora President l-ewel, net grazzi li rapporter għal-ħidma tijaw fuq din l-opinjoni jew kustjoni importanti ħafna li jiena kontenta illi Stajt naħdem fuq għan nixtieq nisħaq illi aħna ma naqblux ma l-ewwel paragrafu li jgħid illi l-Unjoni Ewropea trid iżżid il-produzzjoni tagħha fis-settur tal-akwakultura fil-waqt li tikkunsidra l-ambjent u sostenibilità aħna minn flok nemnu illi l-akwakultura sostenibli li tipproduċi ikel tajjeb irid isir produzzjoni tajba bl-istess mod iż-żieda fil-produzzjoni tal-akwakultura huwa meħtieġ biex nilħu d-domanda ta' ċittadini Ewropej. Il-ħut stess qed jiġi użat għall-għal fil-verità, irridu insaħħu stok tal-ħut fil-baħar biex apparti li ntejbu s-sostenibilità tal kultura Ewropea rridu nipromuovu wkoll kummerċ iktar responsabbli billi ninkludu dispożizzjonijiet ta' standards internazzjonali għaljien fil ftejmet internazzjonali li għandna pajjiżi terzi fil rigward l-industrija tal kultura tagħhom. Issa fuq l-implementazzjoni ta' miżuri li jiżguraw li l-akwakultura Ewropea tkun sostenibbli nixtieq insemmi bosta setturi fosthom li niżguraw l-alf minn fejn kunġej l-alf għal fish farms ikollna standards tekniċi, naqsu l-impatt fuq il-biodiversità u naqsu l-użu tal-kimika. Fuq l-alf, l-industrija tal-kultura għanda tistabilixxi miri ċari fuq minn fejn jiġu jiġi l-alf u żejt tal-ħut u koll. Minajr ma jisir dan, diffiċ li najdu illi prodotti ta' akwakultura Ewropea huma sostenibli fuq livell ambientali, nadottaw ukoll l-aħjar teknoloġiji billi kunem hemm rekordar u monitoraċ aħjar permezz ta' qodu ta' traċċabilta. Issa l-impatt u l-benefiċċji tal-kulturi differenti u l-biodiversità u sistema ekosistema aktar wisa jeħtieġ li jkun hemm iktar riċerka biex naraw x'inhuma l-effetti u r-riski li għandna fuq dawn il-karatteristiċi naturali Irrid ikun hemm planning anke madwar postijiet eh, speċifiċi. Politika Ewropea għandha tippromovi akwakultura li toffri servizzi ambjentali bħal coastal lagoons u fish ponds fuq l-art li jippromovu l-biodiversità u jagħtu anke żoni ta' rekreazzjoni. li biex naqsu l ġieġi u l-eutrification. Irridu daw din l-opportunità biex nuru il-prassi attwali li huma sostenibli fostom l-akwakultura RES, RES, Recirculating Aquaculture System, li tuża l-istess ilma u l-skart kollu jiġi trattat. Iżda imbagħad xorta mill-mistoqsija ta' l-alf ma jistax dan ikun sostenibli jekk ma nindrizzawx din il-kwistjoni. Issa li jinnaqsu l-impatt tal-użu tal-kemiċi. L-użu ta' dawn il-kemiċi u l-antibiotiċi huma ta' riskju għall-ekosistemi u għas-saħħa tal-bniedem. Il-grupp tiegħi jemmen li kwalunkwe kemiċi tossiċi użati fl-alf għandhom jiġu sostitwiti b'alternattivi iktar siguri, jekk nkun qed amendi emendi fuq dawn l-aspetti u ser naħdem magħkom sabiex l-opinjoni fuq l-agrikultura Ewropea tkun waħda li tagħti priorità l-ambjent is-sigurtà tal-ikel u s-saħħa tal-pubbliku. U ma nżidux il-produzzjoni għaskapitu ta' dan. Grazzi nagħti issa l-mikrofonu lill-Kummissjoni. Thank you, Chair, and thank you for giving me the... Grazie, President. Anki biex nereagixi Il-Komissarju Vella taleb lil l-konsulenti xentifiċi kif nistaw aħna ikonna iktar xniklu billi nżommu kol fl-istess ħini sostenibilità. U risposta kienet illi mux biss nistaw ntejbu il-sajt eh, sostenibli ma l-akwa kultura hija l-iktar mod sostenibli biex fil-futur eh, inkunu in nistaw natu bizzejiet ikel għal eh, miljoni ta' abitanti. Dina hija linja gwida li naraw ukoll fil promozzjoni tal-akwakultura. Eh, Mux biss hija ta' kwalità olja u sostenibilità fija l-ikbar standards fid-dinja kollha, imma aħna qegħdin naħdmu mal-istati membri u mal-partit interessati biex inneħħu xkiel eh, illi jżommuha milli tikber l-akwakultura <coughs> Anki l-aċċess għall-ispazju, it-neħija tal-pisijiet eh, amministrativi, il-kompetitività tas settur u kondizjoniet indaqs. Din il-politika naturalment tinkludi l-akwakultura tal-ilma ħelu. <coughs> Kif qalet is-Sinjora Miller, wara snin ta' twaqif rajna tkabbir bejn l-2014 u 15 dawn huma l-aħħar ċifri li għanna. U l-tkabbir kien mill-4 fil-mija eh, fil-volum u 8 fil-mija eh, fil-valur. Eh, u l ħanna 3 miljoni ta' tonnellati l-Istati membri adottaw liġijiet li huma speċifiċi għall-akwakultura adottaw Eh, pjaniet tal-ispazju marittimi u anki strutturi dedikati għal ġestjoni ambientali. Issa għedin namlu review mid-term tal-politika ta' koordinazzjoni fil-promozjoni tal-akwakultura. Bżonnu kol li kunem kampanja, aħna għanna kampanja li sema Farms in the New, li la snin, li hija wkoll mamula speċjalment għall-istati membri u wara l-Ispanja sena li għaddit il-kampanja ħat mur fl-Irlanda u fil-Kroazja sena dis-sena. Pero dana mux bizzejiet. <coughs> Eh, 15 oħra se organizzaw seminar fil-Komitat ta' Reġuni fl-imkien magħhom biex nenfatizzaw ir-rwol ta' reġuni fl-akwakultura. U anki xieħut mill intervenzjoniet kelmu fuq il izvilup lokali Dan huwa eh, dinja parti importanti ħafna tal-akwakultura biex issir iktar rip il-popolazzjonijiet. U il-font tal-sajt ehm, marittimu Ewropej jgħinu lil dawn il-komunitajiet. U f'Novembru kien hemm l-ewwel seminar fuq minn dawn il-gruppi fil-akwakultura eh, fil-Ġermanja fejn hemm konservazzjoni ta' eh, ta' postijiet li eh, huma ma' kem naturali kif ukoll artificiali. E, eh, Umbat eh, il ġima l-oħra napoġaw il-reċerka u anki approċċi innovativi biex niproduċu l-akwakultura. Aħna nistaw nkunu modelli u koll għal sostenibilità ambientali u anki kualità dawn huma ċirkwiti li jaħlu ftit ilma u jistaw jiġu żviluppati anki f'pajjiżi li qed jiżviluppaw. U fejjem nuqqas ta' ilma. Mhux biss eh, il-ħut u shellfish imma anki nistgħu nitkellmu fuq l-algi u l-mikroalgi u l-lum qed inħarsu lejn forma ta' blue bioeconomy biex naraw kif nistaw nintegraw din fil-ekonomija blu. <clears throat> u l-aħħar ħaġa qed noħolqu eh, pjattaforma ta' investiment fl-ekonomija blu biex ikonna iktar investiment fis-settur. U Grazie. Grazie. Grazzi. Essa nerġaw nisimma minnant il-rapporter. Iva, fil-qosor ħafna nixtieq nirringrazzja l-daw kollha li tkellmu. Jiena naħseb illi għandna common denominator hawnhekk għandna bażi komuni li nistgħu fil-fatt nitraduċuwa fil-klim illi ngħidu li iva din hija kwistjoni importanti li aħna l-politika tal-akwakultura rridu niffukawha b'tali mod illi tfakkarna eżattament ċtib ta' impatt fuq il-popolazzjonijiet lokali illi il-politika tal-akwakultura għandha tkun verament marbuta mal-konċett ta' sostenibilità u tal-kwalità. Din hija xi ħaġa importanti ħafna anke fil-kuntest tal-ekonomija ċirkulari. Il-fatt illi il-produzzjoni hija marbuta ħafna mal-ekonomija reġjonali u lokali, din hija xi ħaġa importanti li rridu nikkonsidraw parti minn hekk aħna ma qegħdin nitkellmu biss fuq iż-żieda tal-produzzjoni għabbażi ta' ċertu kriterji, iżda aħna qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-fatt li hemm ċertu problemi, ċertu diffikultajiet li rridu ngħinu lil bosta ni sabiex ikollhom iktar eh, sistema sostenibbli ġifieri anka rabta mal-akwakultura jiena nixtieq ngħid li naċċetta kompletament dak illi intqal minnaħa tal-kollega Sinjura Müller illi għalet xi ħaġa wkoll illi eh, fil-fat ġitni f'moħħi u kol jena illi xaħat mill-Mediterran forsi jinsa illi hemm ħafna akwakultura fil-pajjiżi ta' tramuntana ġifiri fl-ilma ħelu wkoll. Kultant meta tiktab rapport kun rapporter ġifiri isek jista' jkun li tagħmel l-iżbal hemm il-possibilità almenu li tagħmel l-iżbal illi tinsa semmi jew tikkunsidra sitwazzjonijiet ta' madwar l-Ewropa kollha pero naturalment jina l-esti li naħdem ma'kom biex ninkludi dawn l-emendi. Grazzi, najtilkom x'numa l-iskadenzi, 31 ta' jannar fissija, u l-punt li mis fuq l-agenda pero nishtiq fakkarkom li fil-11 u kwart għanna l-Ministru tal-Bulgarija il-rapport fuq l-implementazzjoni tal istrumenti għal-bdiwa zazah ta' CAP fl-Unjoni Ewropea wara riforma tal-2013. Signora McGuinness, rapporter, grazzi President. U nifem illi ma tanċana ħin, il-rapport tiegħi u għasir ħafna fi sitt paragrafi biss. Aħna nafu li għanna bżon ta' ġenerazzjoni ġdida ta' bdiwa zazah. Huwa differenti fl-istati membri, però lan huwa illi nżidu il- eh, numri tal-bdiwa zaza. Irridu nizguraw illi il-kap jiġi immirat lejn il-bżonijiet tagħhom u rridu nizguraw illi kollom il-ħiliet l-arfin u t-teknika eh, u allura il-ħiliet u t-taħriċ importanti ħafna. U hemm punt fil-paragrafu 5 illi nitkelmu fuq il-koerenza bejn id-dimensjoni Ewropea u dak li jistaw jagħmlu l-istati membri fuq il-liġijiet ta', ta wirt u ta' taxxa illi eh, jagħmlu ġestjoni ta' trasferiment ta' l-art bejn bdiewa. U mbagħad l-aħħar paragrafu fir-rapport ukoll jitkellem fuq approċ fuq il-fatt li għandna bżonn ta' approċ holistiku biex jiffaċilita l-aċċess għall-art għal-bdiwa zazax u anki għacċess tal-finanza, assistenza, konsulenza u, finanzi u għandu jkollhom l-istess ehm, eh, l-istess servizzi li, għandhom eh, iż-żazax fil-żoni urbani, ġifiri eh, broadband u, anki strumenti ta' komunikazzjoni. Din hija prinċipalment opinjoni għal agri naf li priorità għal-Kommissjoni u anki għall-Istati membri u nistanala għawnek eh, il-kommenti tijaj u nħaris u qoddim nisma eh, li nisma l-kommenti tal-kollegi. Grazie ħafna. E, Signora Gentile, grazie. Fil-qosor ħafna kimina ħatijaj dan huwa suġġett importanti meta naħsbu eh, għall-Europa li trid tikber u tiżviluppa b'mod sostenibbli u inklużiv e, suġġett tal-ġenerazzjonijiet e, zaza u tal-kultura tal-intrapriża tal-bdewa li rridu nipromovu u li għandha tkun aċċessibbli għal lufta zazah li jistgħu jsibu hawnhekk impik. <clears throat> u l-possibilità illi e, ikollhom għajxin u indipendenza. Però e, l-Ewropa għandha tkun kapaċi li tibni fuq din l-idea din dan il-bżon għanna bżon ta' korsijiet ta' taħriġ biex jkunu jistaw jitalmu l-ħiliet u dan għandu jkun inkluż fil-qafas ta' bidja li qed isir dejjem iktar teknoloġiku innovativa. Mhux mhux il-bidwi li aħna nafu ta' snin ilu, imma bidwi kompetenti <coughs> bil-ħiliet u jkun manager tal-intrapriża tiegħu. U ħaġa ovvja e, e, il-kap għandu għanda tiġi e, għanda tkun għanda tejn bl-istrumenti tal-kreditu, tal-taħriċ, <coughs> biex tati strumenti biex inkunu nistaw eh, nikontrollaw il-kriżijiet tassu u għawnek memx dubju li rridu nibnu eh, u nħorġu bħiliet ġodda u strumenti ta' kreditu eh, ġdejtu facilitazzjoni Uh, fil-liġijiet eh, ta' wirt passaċ minn propieta minn bidu għal-liħor u rridu neħu l-kan tradizjoniet tal-imoddi. E, e għandhom ikunu għandhom ikun l-om vizjoni ta' intrapriza, ikunu ikunu kollom vizjoni moderna biex jaħdmu fl-imkien biex jagħmlu kompetizjoni fissu intern u anki fissu internazjonali. Grazie Grazzi sur Dorman. Grazie. Grazie le signora McGuinness għal dan la bozz tal-opinjoni tal-Komitat Ambjent. E, eh, Dejjem qed naraw li hemm nuqqas ta' bilanċ bejn il-żoni rurali u dawk urbani. Is-soċjetà tagħna għandha timmira lejn il-koeżjoni biex ikun hemm iktar bilanċ bejn iż-żewġ setturi irridu niggarantixxu din il-koeżjoni bejn il-popolazzjonijiet tagħna bejn nies li jgħixu fiż-żewġ setturi. Din hija importanti ħafna anke biex ikun hemm sostenibilità fl-ibliet tagħna. U allura rridu nikkonċentraw fuq l-użu anki ta' teknoloġiji ġodda <clears throat> ta' attività ta' bidja, hemm ġenerazzjoni ġdida, li din jitalmu teknoloġiji ġodda anki teknoloġiji informatiċi illi huma strument ewlini biex naslu għal l-attività tal-bidja anke għal zazah. Irridu naħsmu per eżempju illi hemm bidja ta' preċiżjoni fejn wieħed jista' anki e, jifranka fuq il-pesticidi u anki ġifiri dana importanti għall-ambjent dawn u kemm għall-ambjent u kif ukoll għad-demografija. Demografija u importanti koll li kunem hemm regoli ċari fl-istati membri kollha biex ma biex ma, ma nispostawx il-problema minn posta l-liħor. Signora Müller. Fl-Europa ħna nasbu illi ħafna minn bdiwa li għandhom iktar minn 65% fil-mija fil-Ġermanja għanna 5.1% aħna nafu li din hija xi ħaġa illi fil-fatt qiegħda tikkawża ħafna problemi aħna fil-fatt naħsbu li hemm bżonn li jkun dawn programmi ta' żgħażagħ u nafu u koll illi għanna u koll il ta' sigurta soċjali li rridu nikkonsidraw dun ma' zewċ affarijiet aspetti li rridu nikkonsidraw il-ġenerazzjonijiet il-ġodda irridu jikontribuixi b'idejat ġodda bi proċeduri ġodda u jinfluenzawom u jintroduċuhom fil fl-industrija tal-bidja aħna nasbu illi naturalment il bdiwa l-iktar anzjani jistaw u koll jitilfu minn dan kollu. Jena eh, nasbu, aħna nasbu fil-fat illi bżon li nkomplu nedukaw anka li l-bdiwa li forsi jitilfu eh, xol taħħom u naħseb illi irridu u koll naraw illi kunem miktar xewqa biex iż-żazah eh, f'din l-industrija tal-bdiwa għalli bekk tal-bidja u ħalibek noħolqu din il-dera pozittiva u koll il-kumpaniji tal-familja hija xi ħaġa li tkun eh, proġettata bħala xi ħaġa pożittiva jien nixtieq ħafna lir-rapporter ta' dawn id dekirazzjoni u żgur li ħan kontribuċu permezz tal-emendi grazzi. Issa Sur ħosle. Grazzi ħafna jiena kollix nixtieq ringrazzi ħafna lis-Sinjura McGuinness naħseb illi nistgħu ngħidu illi l nistaw nofru nistgħu nofrulhom verament perspettivi jekk nistaw xo wkoll li huma ħaj kun jistgħu jgħixu tajjeb mill-paga u mitħul l ekonomiku ta' dan ix-xogħol aħna naħsbu illi U għek għanna ċertu perspettivi u koll importanti li rridu nikkonsidraw. Perspettivi iktar fit-tul u naħseb li dan jirbot ukoll mal-fatt li wieħed ikun jista' jgħix fiż-żoni rurali bħala żagħżugħ ġifier l-infrastruttura u aspett ukoll importanti li għandu x'jaqsam mal eh, mal-iżvilupp rurali jekk aħna nixtru li jkun hemm iktar żgħażagħ illi joqorbu iktar jitħajru biex jisiru ehm, bdiewa u jitlu iktar fl-industrija tal-agrikoltura, jiena naħseb li rridu nibbażaw irwieħna fuq programmi tal-edukattivi irridu nifukaw fuq eh, il-marketing. Aħna nafu li il-programmi edukattivi huma ħafna iktar iffukati fuq il-lat tekniku tal-produzzjoni iżda mhuwiex eh, eh, qed iserra fuq il-lat ekoloġiku. Jiena naħseb li sinjura McGinnis diġà tkellmet fuq l-iktar kriterju importanti. Aħna naħsbu li l-prezzijiet huma għoljien ħafna anka għall-art il-prezzijiet eh, zdidu u jena naħseb illi iż-żaza zgur illi mhux jkollhom aċċess għal din il-professjoni jekk mhux jkollhom aċċess biex jixtru l-art jiena naħseb illi hawnhekk naħsbu illi rridu nagħtu l-possibilità lil kulħadd li kollu aċċess għal din l-industrija m'għandniex nillimitaw età, pereżempju jekk ikun hemm xi ħadd li b'45 sena jiddeċidi li jixtieq jidħol fl-industrija tal-bidja. M'hemmx għalfejn li aħna ngħidulu li huwa kbir wis, pereżempju, m'hemmx għalfejn dawn il-limitazzjonijiet u restrizzjonijiet kollha. Jiena lesta nikkontribwixxi għal dan rapport, grazzi. <coughs> Grazzi l-Komissjoni, Sur Basko. <coughs> Grazzi, President minnaħat tal-Komissjoni aħna nilqaw dan ir-rapport. U u nilqaw anki il-rapport il li se jiġi finalizzat mbagħad fil komitat Agri. il komissjoni ha adottat komunikazzjoni li fija nitkellmu fuq l-importanza ta' tiġdid tal-ġenerazzjoni u il-Kommissjoni ikkonfermati li l-appoġġ tal-bdewa huwa element ċentrali tal-kap futura. U nixtieq nikkonferma anki element importanti ieħor illi jider fil-komunikazzjoni tagħna. Il-fatt illi it-transizjoni lejn sistema agrikoltura sostenibli moderna għandha tkun anki pass pas mal-persuni din it-transizjoni għal arfin ġdid li qed jiġi ġenerat u l-avanzi ġodda li jistaw jgħinunna biex nersqu lejn modell iktar sostenibli jista' jsir biss jekk aħna namlu tiġdid tal-persuni u biex ikun hemm iktar eh, bdewa żgħażagħ moderni u eh, bekk rejna u koll illi huma iż-żaza huma aktar interessati, iktar rispettużi tal-ambjent, unħossu li dawn iż-żewġ elementi ma jistawx ikunu separati, jimxu jitfit. u aħna interessana li dan il-komitat jirrifletti fuq dawn aspetti. Żewġ punti biex nagħlaq Attualment fil-kap diġa għanna ħafna strumenti biex napoġġaw iż-żazax bdewa, però hemm konsens wiesa biex dawn l-istrumenti jkunu iktar effettivi. U dan huwa ċar fil-komunikazzjoni tagħna u anki mill-Parlament illi intkom tistaw tejnuna biex dawn inkunu iktar utli u adattati għal bżonijiet tal-komunità. U l-aħħar element li huwa rifless anki f'dan ir-rapport u anki fil-komunikazzjoni tagħna u dan huwa illi minkejja l-isforzi illi stajna namlu fuq livell euro Ewropew irridu nikkonsidraw illi elementi importanti ħafna illi jaffettwaw illi il-bdiewa il, il, il, jiġu interessati f'din l-attività jiddependu mill-istati membri. E, il-taxxi, il-wirt, il-pjanifikazzjoni territoriali, dawn għandhom huma elementi importanti ħafna u dawn huma postijiet fejn dawn huma deċiżjonijiet li jittieħdu fuq livell nazzjonali. Aħna nilqaw il-proposti tal-Parlament li jaqblu anki mal prinċipi fil-komunikazzjoni tagħna rridu nagħmlu sforzi kbar biex ikonna koerenza aħjar fuq dak li jsir fuq livell Ewropew u dak li jsir fuq livell nazzjonali. U f'dan is-sens aħna nħossu li l-approċċ ġenerali illi aħna qed nipproponu fil-futur tal-kap <coughs> fejn qed infittxu sistema aktar mirata biex nappoġġaw il-komunità agrikola, agrikola waqt li narfu anki s sussidjarjetà u anki rwol tal-Istati membri biex jisibu e, il-miżuri li huma adattati għat territorju nħossru dan il-modell se wasal għal riżultati tajbin biex jistimola l-innovazzjoni e, il-tġdid e, tal-ġenerazzjoni u sejjen ħafna l-settur. Grazzi, grazzi ħafna. Il-Signora Martinez. Grazzi, nishtiq nirringrazzja kollegi għal kommenti kostruttivi f'dan is-suġġett importanti. Jiena naħseb illi meta nqisu sur il-kommenti eh, tal-housing, ta' sur housing, eh, fil-fat flow il-paragrafu jena nitkellem fuq dawn il-punti, pero jena l-estan kien aċċetta emendi fuq il-test, għax aħna kolla għedin niprovaw ntejbu il-situazzjoni. Waħda mill kwistjonijiet li għanda bżon ta' aktar viżibilità fil-rapport huwa iż nisa u irġiel, għax nħoss li E, ħafna stati membri meta jajdu, meta najdu bdiwa żgħażagħ jaħsbu fil bdiwa irġiel. Pero hemm anki nisa fil irlanda hemm ħafna nisa bdiwa u edin e, iħarsu lejn il-possibilitajiet futuri fl-agrikoltura. U hija l-impressjoni tiegħi ma' dialogu fi dialogu tiegħi mal-żgħażagħ u il-Kommissjoni tajt li iż-żgħażagħ huma dejjem iktar Eh, eh, lesti jihdu teknoloġiji ġodda imma anki nisa għandhom perspettiva ġdida, differenti. U dan għandu jiġi inkluż fil-rapport. La poċi li natu li zaza eh, bdewa jamlu diskriminazzjoni għabbażi tal-età u ħafna nis li jitilfu fuq dan u din ħaġa sfortunata u rridu nirflettu fuq dan. U mbagħad fuq it-tieni round tal- uh, Eh, kommenti li għal futur tal-kap jena kont laqa teknika propju l-lum fuq il-komunikazzjoni illi ġiti prezentata mill kummissjoni u nishtiq li kollegi riflettu eh, għax jena nħossi li eh, l-approċċu għatajib ħafna u issa qed nifhem mhux biss fuq il-konformità ma anki fuq ir-riżultati. Allora il-bdewa mux qed ngħidulhom iktar dak li ma xie jagħmlu ma rridu b b'mod pozitif. Rridu <coughs> nippermettu u natu li l-istati membri flessibilità <coughs> għax hemm differenzi bejn stat membru ieħor. U rridu jifmu kif jistaw huma jorbtu l-istrumenti fuq livell tal-istat membri. Jina nħares l-qoddim biex nirċevi l-emendi eh, mill-kollegi, l-iskadenza hija fil-11 eh, tal-ewwel ta' frar, u jina <clears throat> lesta naħdem u se nagħmel laqgħa ta' shadows mm, minnu fih. Grazzi ħafna. <clears throat> l-iskadenza għall-emendi <clears throat> Ja fl-ewwel ta' frar fil 11 Grazie. Issa nistgħu nirqgħu il-Ministru ftit minuti oħra. <clears throat> Yes, uh, let me say hello to the minister. Nishtiq nilqa il-ministru, eh, eh, nilqaw kawnek fostna, u aħna kontenti li jessa jkonna din diskussjoni u natik il-mikrofonu. Уважаеми дами и gospoda, членове на Европейския парламент. membri tal-Parlament Ewropew, nirringrazzjakom ħafna tal-li turu interess fil-prioritajiet fil-qasab ta' gwar tas-saħħa għal matul Presidenza Bulgarra tal-Kunsill. U għanura lija li nirprezenta l-programm li l-kom l-membri tal-Parlament Ewropew fiħdan il-Kumitat tal-Envi. Il-Bulgarija issa bdiet bil-presidenza tal-Kunsill fi żmien verament um, ta' importanza ewlenija l-Unjoni Ewropea. L-iżviluppi tal-ġejjini tal-Unjoni Ewropea jiddependi fuq diskussjonijiet u r-riżultati tagħhom fix-xhur li ġejjin. Biex aħna nużaw l-aħjar mod ta' kif nistgħu navvanzaw aħna rridu lkoll flimkien nieħdu nota tal dawk li huma kisbiet l-isfidi u l-iżbalji ħalli naraw eżattament kif sen wittu tri għal-ġejjieni. Għal-Bulgarija huwa importanti ħafna li l-Unjoni Ewropea tizzom maquda. Importanti l-Ewropa tibqa' ma'uda u b'saħħitha aħna min-naħa tal-Presidenza stabilixxejna motto u qegħdin ngħidu li aħna flimkien b'saħħitna. L-approċ tagħna huwa abbażi tal kunsess kompromess, konsens, kompromess u kooperazzjoni. Aħna favur Unjoni Ewropea fejn it-tkabbir ekonomiku jista' jservi ta' għodda biex aħna niksbu iktar gwaljanza soċjali u prosperità għaċ-ċittadini u għall-istati membri kollha. Aħna ħanaħdmu għal Ewropa ta' sigurtà, stabilta u solidarjetà li tigarantixxi il-paċi għal poplu għal poplu kollha u anke għal għal-ġirien, jiena jgħat għawek kullum biex niprezentalkom il-prioritajiet tagħna għal-qasam tal-kura tas-saħħa u anke biex nwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom. Fix-xhur li ġejjin ħajkonna diskussjonijiet fuq il-finanzjament tal-ġejjini tal-politika tal-Unjoni Ewropea u l-ġejjini f'dak li għandu xaqsam ma' oqsba ta' kooperazzjoni, aħna nemnu illi Ewropa ma'uda mhijiex possibbli jekk aħna ma nħarsux il-valuri ewlenin bħal kura tas saħħa edukazzjoni, kultura. Irrelevanti x'differenzja bejn l-istati membri il-kooperazzjoni f'dan daw l-oqsma fil-livell Ewropew hija xi ħaġa importanti ħafna. Dan jista' jwassal għal benefiċċji tanċibli għal ċittadini Ewropej Liema huma l-oqsma tas-saħħa li l-Unjoni Ewropea sissa ħadu azzjoni bi permezz ta' messaġġi politiċi, inizjattivi u liġijiet. Fu livell Ewropew għandna qafas legali li ħieles tal-pazjenti fl-Ewropa, direttiva 24 tas-sena 2011 fuq l-infurzar ta' drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transkonfinali. Dan, naturalment, jiddependi wkoll fuq eh, soluzzjonijiet elettroniċi. Bl-appoġġ attiv eh, tal-Kommissjoni għandna netwerk ta' ċentru ta' trattamenti speċjalizzati, il netwerks ta' referenza Ewropej jissejħu. L-esperjenza li għandhom l-Aġenziji tal-Mediċina li hija koordinata permezz tal-IMA, l-Aġenzija tal-Mediċina Ewropea, edha taħdem biex toħroġ mediċini iktar innovattivi li huma ta' kwalità tajba li jirrispettaw livelli ta' sigurtà għoljin huma iktar verament effiċjenti u effettivi. U aħna nixtieq li jkun hemm iktar viġilanza fil-qassam tal-farmaceutiċi skont ir-regolament 726 tas sena 2004. Aħna għanna ħafna regolamenti dettaljati fuq il-permessi tal-marketing għal prodotti farmaceutiċi fuq il-testijiet kliniċi u anka it-tamir mediku u it-tamir għal diagnosi in vitro skont il-regolament 745 tal-sena 2017 u 746 tal-sena 2017. Għanna qafas regolatorju issa għal l-organi, ċelloli, donazzjonijiet tal-organi kif ukoll transplants. Fiħdan is-suq eh, intern emna bosta opportunitajiet ta' ċaqliq tal-professjonisti fil-qasam mediku u l-pazjenti kif ukoll skampju esperjenza u tarif. Mekanizmu għal rispons koordinat konġunt mill-istati membri kollha huwa maħsub biex ikkontrolla trasferiment ta' dawn ta' dan il-mart li jista' jinfirex u il-teddidiet uh, tas-saħħa transkonfinali. Għalhekk huwa importanti ħafna li din l-esperjenza da tkun ehm, promossa u żviluppata fl-Istati Membri kollha li jkun hemm kooperazzjoni u komunikazzjoni kullimkien fl-Ewropa dan huwa importanti biex aħna niskuraw li jkun hemm funzjonament tajjeb tal-sistema tal-gura tas-saħħa. Għanna numru ta' dokumenti politiċi, konklużjoni tal-Kunsil, iżdanka rizoluzzjoni tal-Parlament Ewropew illi jisqu verament fuq l-tifsira tal-politika fuq mart kroniku illi jista jittieħed u dak li ma jistax jittieħed. E, għanna bosta attivitajiet u koll maħsuba fuq livell Ewropew għal prevenzjoni ta' mart bħal mart tal-qalb, diabete u l-indirizzaw fatturi bħal li jikkawżaw riskju bħal xorb alkoholiku, tipib u anka dieta li mhix tajba għas-saħħa għandu jkun hemm sforzi koordinati fuq livell Ewropew. Il-liġi tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-kura tas-saħħa u l-messagġi politiċi kollha illi qegħdin jindbatu permezz tal-konklużjonijiet tal-Kunsill u rakkomandazzjonijiet kif ukoll riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew għandhom verament tifsira importanti għall inizjattivi li jittieħdu fuq livell Ewropew u nazzjonali. Id-diskussjonijiet fuq livell Ewropew huma importanti ħafna u hija opportunità biex nagħmlu skambju ta' esperjenzi u dak li aħna tallimna fuq livell nazzjonali fuq is-sistemi differenti tal-kura tas-saħħa. Il-programm tas-saħħa multianwali kontribwixxa b'mod sinifikanti għal din il-kooperazzjoni. Kien ippruvat bħala programm li huwa għadda verament sirja sabiex nappoġġaw inizjattivi fil-qasam tas saħħa L-implementazzjoni ta' kull inizjattiva u għat legali, inkluż dawk fuq livell Ewropew, jirrikjedi illi aħna n-implementawom bħala parti minn dan il-proċess. Iżda jirrikjedi wkoll li dawn ikollhom rwol importanti ta' tmexxija. Il-kura tas-saħħa u mill-loqsma illi jista' joffri valur miżjud Fis-sissin l-Ewropa qiegħda taspira l-iktar innovazzjoni u iktar kompetittività. Il-inizjattivi tal-kura tas-saħħa fuq il-livell Ewropew mhux biss għandhom ikunu immirati biex jappoġġaw lill-industrija u l-innovazzjoni iżda l-ewwel qabel kollox għandhom jipproteġu l-saħħa tal-bniedem. Kull prodott li jitpoġġa fis-suq, kemm jekk dan huwa mediċina, prodotti tal-ikel, eċċetra, rridu nkunu konxi fuq l-impatt li qed ikollu fuq is-saħħa tal-bniedem inkella aħna nistgħu nitilfu affarijiet li ktaħġa importanti ġifiri fiduċja tal kulħadd fis-sistema. Rrid infakkarkom ukoll illi il-bżonn li niżguraw livell qoli ta' protezzjoni tas-saħħa jinsab fit trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea fl-artiklu 114 u meta ħana nibdew bl-inizjattivi fis-suq intern. Dan l-obbligu huwa impost fuqna l-koll fuq il-Kummissjoni, Parlament u l-Kunsill. U dan huwa preċiżament il-kuntest illi aħna fih fassanna l-prioritajiet tagħna fil-qassam tal-kura tas-saħħa minn l-Presidenza. <coughs> aħna dana minni minħabba illi nafu eżattament kemm importanti dan il-kuntest u f'dan il-kuntest ħankun qed immexxu diskussjoni dawn is-sitt li ġejjin. Matul il-Presidenza ħana ħanatu priorità lil żewġ Eh, suġġett importanti ħafna ġifiri. Nutrizzjoni tajba s-saħħa tfal kif ukoll prodotti farmaceutiċi effettivi bi prezzijiet tajbin għal-but ta' kulħadd. Nutrizzjoni tajba għas saħħa għat-tfal huwa suġġett verament importanti. Dan huwa suġġett rilevanti ħafna l-ġejjini tal-Ewropa. Il-ġejjini ta' Ewropa kompetittiva ma nistawx nimmaġinaw jekk aħna ma jkunx ġenerazzjoni zazua illi jkunu edukati tajbin u jkunu b'saħħithom ukoll. Mill-perspettiva tal-kura tas-saħħa aħna nifukaw ħafna fuq il-nutrizzjoni tat-tfal. Hemm provi illi juru illi fil-fatt hija id-dieta li mhix tajba s-saħħa li tista' tferrex iktar dan il-mart kroniku kemm fl-Ewropa kif ukoll globalment. Aħna kellna diskussjonijiet fuq il- drawiet ta' nutrizzjoni u li kell fuq li qed ikollhom fuq il-svilupp fiżiku mentali. Aħna qegħdin nitkellmu fuq il-ħtieġa għalli kelli mhumiex biss tajbin għas-saħħa issa eh, li huma siguri wkoll. It-tpoġġija fis-suq u reklamar tal-prodotti tal-ikel li huma intenzjonati biex ikunu konsumati mit-tfal irridu noqogħdu attenti għal dan it-tip ta' reklamar ukoll u anka irridu nagħtu ħarsa li d-dieti tradizzjonali fl-Ewropa u l-importanza li nżommu id-diversità. Naħseb li s-saħħa ta' tfal hija eh, tista' tkun ikkonsidrata daqslik kieku hija investiment fil-popolazzjoni tal-ġejjin. Jien naħseb li din diskussjoni tista' s-saħħa għal-perspettiva tal-kura tas-saħħa fid-diskussjonijiet fuq li kellu d-dieti, inkluż fil-kuntest tal-politika agrikola komuni tal ġejjini li qiegħda tkun riveduta bħalissa. Il-politika ta' prevenzjoni tal- tiddependi ħafna fuq kemm minn dawn prodotti tal-ikel fuq is-suq u kemm dawn ma tajbina s-saħħa, aħna pjanajna konferenza fuq il-level tal-esperti li ħassir Sofija fis-sitta ta' frar. U anka fil tkun riflessa fil-konklużjoni tal-Konsil tal ebskov f'Ġunju fit-22 ta' Ġunju aħna it-tieni priorità tagħna hija fukata fuq il-prodotti farmaceutiċi nixtiequ li nifukaw fuq l-effettività tat terapija u l-effettività tal linfi pubbliku. L-Ewropa tat prova tal-fatt li l-qafas regolatori li għanna palissa jappoġġa innovazzjoni fis sessin jgħati garantixxi s-sigurtà tal-pazjenti. L-inżommu dan il-bilanċ huwa verament importanti għal fiduċja tal-ċittadini u għalhekk naħseb illi l-aspett tal-kura tas-saħħa verament għandu jkun fil-qalba tad diskussjonijiet tagħna kollha li għandu x'jasmu l-farmaceutiċi. Mhuwiex aċċettabbli illi s-suq speċjalment is-suq inter tal-Unjoni Ewropea Ewropea qiegħed jintuża bħala skuża għal sitwazzjonijiet kritiċi. Aħna ħajkonna diskussjonijiet dwar il-provizjoni ta' trattament ta' kwalità bazat fuq eh, terapiji effettivi kif ukoll eh, kemm il-prodotti tal-mediċina wieħed jista' jħallas għalihom illi għandha ssir f'konferenza ta' livell u li bejn l-esperti fis-6 ta' Marzu f'Sofija. U ħajkuna diskussjoni wkoll fiħdan il-Kunsill informali bejn ministri responsabbli għas-saħħa bejn 22-23 ta' April. Jiena naħseb li dawn huma kollha suġġetti li jħasbu mhux biss il ministru tas-Saħħa iżda anke l-Parlament Ewropew. Bħala kol-leġislatur żgur il-Parlament Ewropew huwa interessat fil-prioritajiet legali tal-Kunsill aħna ħanatu iktar priorità lil ehm, l-unika fajl legali li bħalissa għanna fis-qasam tas saħħa ġifiri l-emendi għal regolament tal-EMA. Il-regolament numru 726 tas sena 2004. L-ewwel dati għad trilogi mal-Parlament Ewropew kol kienu skedati. L-ewwel laqa kienet diġà tajba ħafna waslet tal bosta riżultati tajbin. Hemm il-possibilità li dan id-dibattitu ħajkun konkluż dal-waqt dan huwa parti mill-pakket veterinarju nittamaw li aħna ħankun nistgħu nagħmlu progress fuq il-dossier kollu kemm u kompromess ukoll mal-Parlament Ewropew. Il-Kummissjoni ħabbret li ħajkun hemm proposta leġislativa fil-qasam tal-evalwazzjoni tad-dittiti tas-saħħa u l-inizjattiva fuq it-tilqim li jekk dan ħajkun eh, jekk dan ħajġri l-Bulgarija ħat ippreżenta l-proposti li l-Kunsil tibda d-diskussjonijiet. Iżda jiena nixtieq li ngħid il-kwalità tal-liġi Ewropea hija l-iktar ħaġa importanti għalina. Għal din raġuni nappellalkom bħala parteċipanti fil-proċess leġislattiv sabiex nikkontribwixxu titkontribuxxu l-koll għad diskussjoni kostruttiva dwar dawn id-dispożizzjonijiet konkreti li huma proposti għabbażi dak li huwa miktub fit-test taħħari. Li kollna diskussjoni ġenerali għabbażi ta' eh, dawk li huma il- ehm, dak li qed nistenn dawk li huma l-istqarrijiet ġenerali ma naħsibx li huwa l-aħjar approċċ. Aħna rridu nqisu wkoll ir-reazzjonijiet tal-esperti minħa tal-Istati membri, l-analiżi tal-impatt fuq il-sistemi tal-kura tas-saħħa wkoll. Biex nikkonkludi nixtieq ngħid li f'kull diskussjoni li ħajkonna fuq dan il-qasam, aħna dejjem ħanibdew nserħu fuq il-prinċipju ewleni illi għanna nżommu perspettiva ġenerali miftuħa għas-saħħa. Dawn ma diskussjonijiet importanti ħafna l-ġeni tal-Unjoni Ewropea u nittama li jinnna nkun istansera fuq l-appoċ tagħkom fis-sitt xhur li ġejjin. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi tal-li kont hawnhekk magħna u tal-li jgħat prezenti għal dan dibattitu nixtieq nibdew bl-ewwel mistoqsijiet. Nibdew bis-Sur Peter Lise. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi Sur Ministru tal-diskors tiegħek nixtieq insemmi żewġ punti li inti semmejt fil-prezentazzjoni tiegħek u nixtieq nżid punti ieħor li għalija importanti. Mela l-ewwel net fuq lema, fuq lema kellna diskussjoni dal-għodu aħna fil-Parlament Ewropew irrabjati ħafna fuq il-mod ta' kif iddeċida l-Kunsill waħdu fejn għandha tkun is-sede ġdida tal-EMA. Jiena naħseb illi dinja diskussjoni eh, illi maħniċ ħankomplu ntawlu, ħajkonna niddeċidu illi naċċettaw id-deċizjoni li t-tihdet illi s-sede se tkun f'Amsterdam iżda il-Kunsill jekk joġbok ġelu biex jagħmel dikjarazzjoni għalfejn qabad deċida u għalla rida e, e, dwar din deċiżjoni importanti fejn il-Parlament Ewropew kellu dritt ta' kodeċiżjoni nittama li din hija xi ħaġa li qatt ma terġa' tiġri. Jiena nixtieq nkun naf ukoll Nasib il-ħaddima tijak u kol segwew u diskussjoni iżda jina xtortu għada xtaqt nirġan semmi dan il-punt. Issa, l health Technology Assessment, l-evalwazzjoni ta' teknoloġija fil-qasam tas saħħa Nishti illi il-Presidenza tiħu impen iktar b'saħħtu. Il-proposta suppost toħroġ il-ġimgħa d dihla fil-31 tax-xar u jkun vera xi ħaġa tkun vera xaħġa tajba li kikun min-naħa tal-Presidenza għandhom tieħdu impenn. Żgur li fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena aħna maħniex ħan ftehim, dak huwa ċert, iżda nistgħu nibdew bil-ħidma fiħdan il-gruppi ta' ħidma fuq din il-proposta. Issa fuq il-mediċina veterinarja nixtieq il nappoġġa ħafna fuq l-impenn il-bessi eh, bek tiħu. Importanti li aħna naraw li jintlaħab mal-Parlament Ewropew bejn il-Konsil. Jiena naħseb illi għalina kienet xi ħaġa importanti ħafna li aħna eh, qed niksbu din il-ħaġa fil-test tal-Konsil tal-Kummissjoni għandna li antibiotiċi bħala mediċina li għandha tkun iddokumentata iżda jiena naħseb illi jista' jkun hemm verament ftit antibiotiċi dan mhux qed jinsab fit-test ikolli ngħid u naħseb li mhijiex xi ħaġa li tagħmel sens li jkollna ħafna dokumenti differenti jekk aħna ma jinteressanix xem importanti illi innaqsu l-użu tal-antibiotiċi fit-trobbija tal-annimali. Jiena minħata l-Parlament Ewropew nixtieq ngħid li aħna kmil darba edna li hemm bżonn tinstab soluzzjoni għas sustanzi il-ġodda. Illum il-ġurnata naraw li kull ġimma qegħdin imutu in-nies jiena eh, tkellimt ma' eh, professur responsabbli minn eh, klinika minħabba li m'għandniex antibiotiċi li jistgħu jgħinu l nies jifiqu minn ċertu Mart, allura għandna bżonn ta' sustanzi kimiċi ġodda. Il-Kummissjoni Ewropea għandha toħroġ bi proposta leġislattiva minnu fih mill-iktar fis possibbli dan jinsab ukoll fil-rapport tal-Mediċina Veterinarja jekk joġbok appoġġana u jenna hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa inkella ħajkun hemm iktar nies li ħajkomplu jmutu ta' kuljum minħabba il-fatt li m'għandniex antibiotiċi tajbin biżejjed biex jgħinu lin-nies ifieħu. Grazzi ħafna. Signora Alexander, grazzi Iva Cabezon Ruiz, anzi. Iva, nishtiq li nitkellem jiena minħabba li dal-waqt ħajkolli nitla, jina nishtiq najt li jinti kontattejtu kolli u fuq dan il-punt jina naqbel perfettament. Illi dawn huma prioritajiet importanti għall-Unjoni Ewropea. Iva, naqbel, issa fuq eh, il-medicina veterinarja jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti u koll anka rezidenza kontra eh, l-antibiotiċi. Qed naraw illi hekk kif qal is-sur Peter Lise, hemm nisi li qegħdin imutu kull ġimgħa minħabba l-antibiotiċi mhux b'saħħithom biżejjed, jiena naħseb li din hija xi ħaġa serja li rridu nikkonsidraw u r-reżistenza hija xi ħaġa illi eh, tista' twassal biex dan ir-regolament fl-aħħar jidħol fisse ħalli bekk innaqsu l-użu tal-antibiotiċi fit trobija tal-annimali. Għad raġuni nitolbok biex toqgħod attent ukoll għal dawn l-effetti. Importanti li konna sustanzi ġodda u antibiotiċi iżda importanti li jkunu użati wkoll b'mod xieraq mhux biss fuq livell Ewropew u rridu naraw illi dan il-mekkaniżmu il mekkaniżmu Eh, globali jista' jkun problematiku. Għal din raġuni jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea ma tistax tikkumbatti weħed għal din it-teddida, sa jiena nixtieq illi fuq is-suġġett ta' tilqima tfal ngħidlek proset minħabba li verament intom qed tagħtuha priorità. Jien naħseb li din xi ħaġa importanti ħafna brabta mal-nutrizzjoni b'mod partikolari wkoll għat-tfal ġifieri il-prodotti li huma maħsuba tfal li għandhom pereżempju zokkor żejjed jew livell ta' xaħam żejjed. Din hija xi ħaġa importanti aħna riva rridu nitkellmu fuq il-mediċina għat-tfal iżda rridu nitkellmu ħafna iktar ukoll fuq in-nutrizzjoni li għandha impatt fuq is-saħħa tat-tfal. Ġifieri nawguralek u ngħidlek proset tal-li e, poġġejt dan il-punt fuq l-aġenda. Issa inti hija titkellem ukoll fuq wieħed mill-problemi li aħna għandna ġifieri nixtieq ngħid illi fuq ir-rapport tal-aċċess għall mediċina aħna nixtiequ illi nsaħħu l-artiklu 81 dwar l-obbligu li għandhom l-istati membri fuq il-provizjoni ta' ċertu mediċina jiena naħseb li il-distributuri jridu jiskuraw li ma jkunx hemm nuqqasijiet ta' mediċina fl-ebda pajjiż. Nafu li hemm ċertu problemi biex ikun hemm ukoll aċċess għal din il-mediċina. Parti minn hekk nixtieq nisħaq ukoll fuq dak illi ha eh, tressa il- ehm, il-Kummissjoni bħala proposta rridu naraw kif nistgħu aħna ntejbu l-effettività tal-mediċina, l-kwalità tal-analiżi u l-investigazzjoni u aħna rridu naraw kif nistgħu naraw li konna sistema iktar sostenibli fiħdan is-sistema sanitarja u ngarantixxu wkoll l-aċċess illi fl-aħħar mill-aħħar eh, huwa aċċess għal mediċina li ma verament importanti kif għal is-sur Liża jiena naħseb li l-Kunsill joħroġ bi proposta serja għalli bekk lan ikun illi aħna nirqu ftejn mhux biss li konna networks li jkunu koordinati aħjar, iżda rridu nilqgħu kol dawn lanijiet eh, illi aħna xtaqna li eh, nadottaw kol, grazzi.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 Nishtiq li nifoka fuq ċertu suġġetti importanti, per eżempju, rezistenza ta' kontra l antibiotiċi Din hija xi ħaġa li tissir dejjem iktar problematika fl-Unjoni Ewropea u jiena naħseb li dan huwa wieħed mill-ikbar perikli li aħna għandna u li qed taffaċċa s-saħħa pubblika. Iċ-ċentru Ewropew tal-Prevenzjoni tal-Mart edha tanalizza il sitwazzjoni u naħseb li r-rapporti li joħorġu minn dan iċ-ċentru qegħdin juru li bħalissa għandna sitwazzjoni ta' kriżi ta' emerġenza. Jiena nixtieq nsaqsi lilek sur Ministru il-Presidenza Bulgara ħa tagħti priorità lil dan is-suġġett ta' reżistenza kontra l-antibiotiċi u l antimikrobjani minħabba li aħna mhux biss qegħdin nitkellmu fuq in-nies hawnhekk iżda anke l-annimali. Jista' wieħed jara illi x-xogħol li qiegħed isir bħalissa fuq il-mediċina veterinarja tista' tkun jista' jkun xogħol li jikkonkludi u jwassal riżultati, jiena naħseb li ħafna drabi l-antibiotiċi qegħdin jintużaw anke fit-trobbija tal-annimali. Anka biex eh, nikkuraw ukoll u nfejqu lill-annimali minn ċertu mart, iżda qed nirċivu sinjali wkoll illi juru li l-antibiotiċi minkejja il-projbizzjonijiet għandhom ikunu eh, eh, użati bċertu limitazzjonijiet. Jiena naf li hemm ċertu diskussjoni ta' dejjin fuq dan, iżda nixtieq ngħidlek ukoll li hemm bżonn li naħdmu iktar fuq eh, dan is-suġġett u nikkonkludu ix-xogħol li diġà beda. Mistoqsija oħra għandkom pjanijiet biex tkomplu tosservaw l-epidemiji brabta ma' fejn eh, hemm involutu ċertu batteri, grazzi. Yes, thank you very much, uh, Chair. Grazzi tassew. President, mux se nirrepeti dak li għallu kollegi, iżda u ma għanna zoċa affarijiet l-ma importanti. Aċċess għal medicini U il-mistoqsija l-oħra tiegħi hija x'tista' tagħmel il-Presidenza biex fl-Unjoni Ewropea naħdmu sabiex ikollna aċċess aħjar għall-mediċini u business model fejn ikunu nistaw nixtru b'prezz irħas il-mediċini li tant neħtieġu. Għal-grupp tagħna huwa importanti wkoll irri nieħdu azzjoni fuq sitwazzjoni ta' l mar. U kif se tagħmel presidenza biex tindirizza din il-problema, grazzi. Grazzi. Signora Koneċna. Grazzi tassew, Signora Presidenza, li jattatini il-mikrofonu. Signuri, ilna nirrepetu l-istess mistoqsija l-istess affarijiet. Jiena nil l li l-Presidenza Bulgara wara sena u nofs ta' silenzju issa qed tilqa din l-isfida u lesta li tindirizza il-medicina veterinarja. Aħna fil-parlament xoltana għamil malajr u kunet nistennaw li juhu azzjoni il-Konsil. Ninsab ċerta illi il-presidenza bulgara ser jirnexxiela tikseb progress biex nkunu nistaw naddu għat-trialogu biex tal-inqas tittieħed azzjoni mill-aspett leġislattiv. Għalhekk nawguralkom u qed nieħu gost li semmej dan sul-Ministru. Issa, il-regolament HDA għal ġimgħa dieħla li se tiżvela il-Kommissjoni. Il-mandat tal-Parlament jintem fi żmien ftit xhur. Nixtieq li l-Bulgarija tieħu dawn l-affarijiet bis-serjetà u l-Presidenza toħodha bis-serjetà wkoll biex tagħmel l-almu kollu tagħha biex tilħaq konsens fost l-Istati membri sabiex inkunu nistgħu tassew nifinalizzaw dan ir-regolament sa tmiem din is-sena. Din hija xi ħaġa importanti ilna ħafna nitkellmu dwarha u importanti ħafna li l-Kunsill jikkopera u koll. Grazzi għal presidenza Bulgara nittamaw li nistaw nsibu alternativi għall-għana ħari tagħna u nittamaw u koll li din ma tkunx diskussjoni ta' konferenzi, seminars u workshops imma li jkun hemm konsens bejn 27 stat membru biex aħna fil-Parlament Ewropew dejjem ikollna idea iktar ċara ta' se jkun il-progress futur tagħna għal regolament HDA wara li jiġi żvelat il-ġimgħa d-dieħla nittamaw li se tkunu tistgħu taqdu l-rwol ta' medjatur u l-attur relevanti li ser jgħin biex dan jiġi finalizzat din is-sena. Grazzi tassew għandna żewġ kelliema oħra. Nadu għall-Onorevoli Kadenbach. Grazzi tassew. sew Grazzi għal prezentazzjonijiet ta'kom. Ministru, kif forsi qed tinduna aħna imħazbin fuq dan is-suġġett ta' resistenza għall antibiotiċi il kellimu l-oħra semmewh dan ukoll nitlobkom bi nitolbok biex tindirizza dawn l-affarijiet fil-Presidenza. Għanna pjantazzjoni ieħor minnaħħa tal-Kummissjoni u l-Istati membri u ukoll ħadmu sabiex joħolqu pjanijiet ta' azzjoni. Iżda aħna nafu illi l-implementazzjoni ma kienieċ ideali fl-istati membri kollha u infatti għanna din it tedida jekk inħarsu lejn l-infezzjonijiet li għandhom xaqsmu mal-kura tas saħħa iwaslu għal 37,000 mewt prematura fl-Ewropa. Aħna kieku nawtorizzaw affarijiet illi nafu li se jwaslu għall-imwiet. Ir-reżistenza għal anti għal antimikrobjali hija xi ħaġa li eh, tinkwetana. Dan tista' nitolbok tiddiskutih mal-ministri l-oħra. Dan jista' biss jiġi indirizzat jekk ikun hemm kooperazzjoni bejn il-ministri tal-kura il-ministri tas-saħħa daw kollhom voluti eh, mal-annimali u koll, ek biss nistgħu niksbu progress. Issemma punt ieħor ukoll li forsi ma fimtekx xezat. Deċiżjonijiet nazzjonali rridu jiġu aċċettati mill-Parlament meta dan għandu x'jaqsam ma' kwistjoni ta' kura tas saħħa Iva sakemm jirrispettaw prinċipju ta' sussidjarjetà. Iżda artiklu 68 ma ninsewx għax dan jiddefinixxi l-kompetenzi u il- il-kooperazzjoni fost dawk li jieħdu deċiżjonijiet fuq livell Ewropew trid tkompli tissaħħaħ. Għanna dan il-valur miżjud Ewropew dan rridu nkomplu nissuq fuqu. Nittama li l-Presidenza tagħkom infatti tagħmel dan. Imbagħad il-dieta tajba għas-saħħa, speċjalment għat-tfal. kif xinajdu għal kif għal ġestina tal-pestiċidi, aħna diskutajna ħafna glifosat fil-parlament. Mhix kwistjoni li sempliċement qed nipperikolaw il-biodiversità, imma il-fatt li dan jista' jħalli impatt fuq iċ-ċittadini għax jista' jispiċċa fil-platt tagħna. Grazzi, Onorevoli Kovaċċa, grazzi tassew. Signora President, Ministru, nilqaw kal dan il-Komitat. Nishtiq nawgura li l u l-tim tijak l-ikbar suċċess matul din il-Presidenza. Palm qalu Signora Kadenbach u oħrajn fejn issemmiet il-kura tas-saħħa ta' kwalità tajba u jina l-ek xtaqt nsemmi l-aċċess għal mediċini. Xinajdu għal ċertifikati għal protezzjoni addizzjonali. Et nitkelmu għawnek dwar l-estensjoni tal- eh, dittieta dirtiet privattivi speċjalment meta tasal l-awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni, infatti iddiskutiet sena l-oħra jekk għandux ikun hemm dawn l-eċċezzjonijiet għal mediċina meta tingħata ċertifikazzjoni għal protezzjoni addizzjonali kienu kien hemm ukoll smih pubbliku fuq dan ċertifikati nittamaw illi l-Kummissjoni toħroġ bi proposta sabiex tibdel il-leġislazzjoni. Ministru, il-prezz tal- din il-medicina ġenerika hija irħas minħabba illi memx prefattivi jekk konna dawn autorizzazzjonijiet ikun hemm iktar eh, mediċini fis-suq mill-ewwel ġurnata ta' meta tiskati prefattiva ta' dawn il-mediċini protetti u dan itaffi il-prezzijiet u il pace fuq is sistema ta' kura tas saħħa u jagħti iktar aċċess lill pazjenti għal dawn il-mediċini. Għalhekk x'tista' jsir ċissa jisir minħat il presidenza sabiex ikollna sabiex jitneħew dawn iċ-ċertifikati tal-protezzjoni addizzjonali. Nawgurawlek u nawguraw il-Presidenza Bulgara f'dan il-biċċa xogħol diffiċli fuq livell Ewropew biex ikun hemm aċċess aħjar għal kura tas-saħħa ta' kwalità. Grazzi, Ministru, jiena se nkun l-aħħar kellima. Wara dan ir-round ta' mistoqsijiet. Jena kontenta li qed nara li l-pjorta tal-prezidenza tagħkom tinkludi l-kura tas saħħa tfal u se jkun hemm avveniment ix-xahar iddieħel ukoll li rigwarda dan. Il-pjantazzjoni tal-obeżità għandu lan li jindirizz li inaqqas l-obezita sal-2020 fost it-tfal. Il-pjantazzjoni għandu l għanu ukoll li poġġi restrizzjonijiet fuq il-marketing u reklamar tal li kell mux tajja passaħħa tfal u jipromuovi ikel tajja passaħħa fl-iskejjel. Il-presidenza ta'kom kif ser tikkontribwixxi għal din il-kawża. Fit-trialogi tal-direttiva tal-AVMS, il-presidenza ser tappoġġa miżuri legali li jamnu restrizzjonijiet fuq ir-reklamar ta' dan it-tip ta' ikel l-tfal indrizza mirat aktar lejn it-tfal, ma tik l mikrofonu sabiex twieġeb dawn il-mistoqsijiet jekk joġbok. Dami guspuda. Signora President, Signori, membri ta' dan il-Parlament, l-ewwel qabel kollox nirringrazzjawk għall appoġġ illi tajtna il-tajtuni il tajtuni Illum mora li prezentat il-prioritajiet tal-Presidenza Bulgara. Għamiltu li ħafna mistoqsijiet uħut minnom e, forsi kienu doppi oħrajn jikkomplementaw il-xulxin. Nishti e, namel taqsira fl-istess ħin niprofa nwieġeb il-kulħadd. L-ewwel u qabel kollox ser nitkellem dwar il-proċedura ta' rilokazzjoni tal-Aġenzija EMA. Din hija riżultat tad deċiżjoni tal kunsell tal-Affarijiet Interni fil-istana l-oħra f'Novembru. Il-Kummissjoni resqet rakkomandazzjoni biex nemendaw eh, regolament 727 tal-2004 biex l-EMA titċaqla minn Londra għal Amsterdam il-Parlament Ewropew issa irrit joħroġ bil-pozizjoni tijaw. Aħna t-nittamaw bħala kunsil li l-proċedura tiġi finalizzata ma najr kem jistajku. Dan huwa importanti ħafna għaliex ma rridux nwaqfu l-ħidma ta' din l-Aġenzija. Però serħu raskom li se wassal dan il-messaġġ lill-Konsil. Issa fuq l-evalwazzjoni ta' teknoloġiji relatati mas saħħa l-Presidenza Bulgara taf bil-priorità tal-Kommissjoni li tadotta proposta leġislattiva fuq l-evalwazzjoni tat teknoloġija tas saħħa għad m'għandniex din il-proposta, issa meta nitkellmu dwar il-leġislazzjoni irridu nkunu iktar preċiżi. Issa peress li ser ikun hemm din il-proposta leġislattiva rridu niċċaraw ċertu affarijiet bħal kontenut, l-effett obbligatorju u d-data meta se tiġi publikata. Il-Parlament Ewropew esprima l-opinjoni tiegħu fuq l-HTA f'riżoluzzjoni tal-2017 biex ikun hemm tip fl-aċċess għal mediċini. Il-Kunsill qal ukoll li jrid ikun hemm kooperazzjoni volontarja bejn l-Istati membri fil-proposta tagħhom Jekk il-proposta tal-Kummissjoni tiġi pubblikata, il-Presidenza Bulgara ser tippreżenta fil-waqt fil laqgħat ta' preparazzjoni tal-Kunsill. Bħala negozjatur onest lantana u li nagħtu biżejjed ċans lill istati membri sabiex jieħdu il-pożizzjoni tagħhom biex ikun hemm progress fuq fajl partikolari, irrid kemm jista' jkun ikollna inqas affarijiet sensittivi. Mhux faċli nbastru r-riżultat mingħajr ma nkunu nafu li t testa jkun ċar fuq il-leġislazzjoni taħt il-Presidenza Bulgara, aħna ser natu priorità lil files li hemm ċans kbir li jiġu finalizzati. Il-priorità tagħna fil-mediċina hija illi nikkonkludu eh, diskussjonijiet mal-Parlament fuq il-kwistjonijiet tal-veterinarji. Issa, regolament 726 tal-2004 fuq dan il-pakket tal-medicina veterinarja u kura tas saħħa aħna qegħdin naħdmu fuq fajl biex niblu dan ir-regolament 726 li huwa ir-regolament li iwaqqaf l-EMA u il-proċedura tassu ċentralizzata. Jena l-est li ninformakom ukoll li trialogu L-ewwel trialogu seħ fit-23 ta' Jannar u kien wieħed kostruttiv bejn il-Kunsill u l-Parlament Ewropew il ħana ftehim fuq kwistjonijiet eh, prinċipali bħal miżdati eh, il-kif se jitqasmu l-ispejjeż kont il-proċedura leġislattiva ordinarja. L-ewwel evalwazzjoni tagħna turi li dan id-dossier jista' jiġi finalizzat dal-waqt Fiħdan dan il-pakket hemm bosta soġġetti fostom ir-reżistenza antimikrobjali. Aħna nemnu illi il kolleġislaturi huma interessati sabiex isibu soluzzjoni fl-interess tas-saħħa. U nittama illi dan japplika għal pakkett kollu kemmu. Fuq din ir-reżistenza antimikrobjali din il-tip ta' rezistenza hija rikonoxxuta bħala suġġett importanti fuq livell Ewropew. Din hija sfida serja għas-saħħa u hija raġuni għalfejn hemm bżonn ta' kooperazzjoni fuq livell Ewropew. Il-Parlament Ewropew fl-2015 adotta riżoluzzjoni fuq kura tas saħħa iktar sikura fl-Ewropa u intejbu s-sigurtà tal-pazjenti u fl-2016 ġew adotti, ġew adottati konklużjonijiet li għandhom xaqsmu mal-passi li għandhom jittieħdu għal One Health Approach. Dan il-pjan One Health li ġie adottat mill-Kommissjoni f'Ġunju tal-2017 ser jgħin sabiex ikun hemm implementazzjoni nazzjonali. Kull stat membru jagħti importanza lil miżuri ta' implementazzjoni. Dan ovvjament jiddependi miċ-ċirkustanzi ta' kull stat membru. Il-Bulgarija ħadet nom bosta azzjonijiet ħdimna ħafna biex niżviluppaw u nimplementaw il-pjanijiet ta' rezistenza antimikrobjali. Fir-rigward tal-soluzzjonijiet leġislattivi fuq livell Ewropew, fih dan il-pakett veterinarju hemm aspetti importanti ħafna relatati ma' reżistenza antimikrobjali. Bħala Presidenza aħna se nkunu qegħdin naħdmu sabiex tintlaħaq deċiżjoni għabbażi tal- One Health Approach. Din dan huwa rapport tal-IMA li għandu x'jaqsam mal-bejħ u l-użu Issa, il-dieta tajba s-saħħa ta' tfal. Wieħed mill-aktar suġġetti importanti u għalikel għat-tfal l-aħjar investiment li nistgħu nagħmlu fil-futur tal-Ewropa u li jkollna s-saħħa aħjar ta' tfal tagħna. Tfal f'saħħithom ifisser illi ikolna popolazzjoni Ewropea f'saħħitha u ħaddiema f'saħħithom Dan huwa suġġett importanti ħafna relatat ma' inizjattivi minn prezidenzi preċedenti u konklużjonijiet li ġew adottati mill-Kunsill li ġew adottati taħt il-Presidenza Maltija u Olandiża. Aħna kuntenti ħafna li l-Parlament Ewropew qed jagħti wkoll priorità lil dan is-suġġett, speċjalment f'dak l għandu x'jaqsam mal-pjan ta' azzjoni għall-obeżità fost it-tfal Iżda qed nagħmlu biżejjed biex nipprovdu dieta tajba għas-saħħa, naħseb li nistgħu nagħmlu ħafna iktar. In-nutrizzjoni huwa wieħed mill-fatturi l-iktar elementari għal kura tas-saħħa aħjar. <coughs> Il-ħafna mart kroniku għandu x'jaqsam ma' dak li nieklu, għalhekk ridu niffukaw fuq x'nieklu. Issa, meta niġu biex napplikaw dan l-approċ ta' One Health fil-politika tagħna, l-ikel li huwa ta' kwalità u jepa s saħħa jgħin biex ikollna stil ta' ħajja u standard ta' ħajja aħjar u anke għal politika ta', ta li għandax ta' mal-ikel s-saxħa. Dan jgħin u kol fl-impiegi, il-protezzjoni ambientali, ix-xjenza u l-iżvilupp, ir-riċerka, dawn huma kollha importanti l aktar ħaġa importanti huwa l-impatt fuq is-saħħa. Is-saħħa dejjem għandha tiġi l-ewwel u qabel kollox. Imbagħad l-ikel l-importanza ta' ikel li mhux biss huwa sigur ma tajjeb għas-saħħa. Nitkellmu dwar il-produzzjoni ta' ikel tajjeb u mhux sempliċement produzzjoni li segwi d-domanda. Issa, fuq il-kommerċializzazzjoni ta' ikel imira ta' tfal, se jkollna diskussjoni dwar dan u koll u dwar modelli tradizzjonali ta' konsum tal-ikel fl-Ewropa u l-influenza tagħhom fuq is-saħħa. Irridu nitkellmu wkoll fuq il li nissalvagwardjaw is-saħħa fl-Unjoni tfal huma l-iktar dajfa ma jistawx jagħmlu għażliet huma nifisom u din hija raġuni għalfejn fiħdan dawn il-prioritajiet ta' nutriment taħjar għat-tfal se jkollna konferenza fuq livell ta' esperti li se ssir f'Sofija fis-sitta ta' frar u ser ikun hemm ukoll konklużjonijiet tal-Kunsill. Il-kura tas saħħa anke u l-agrikultura għandhom jimxu it fit. Jiena nemmen illi jista' ikun hemm konsens politiku fuq dan. Lan tagħna huwa illi fuq is-saħħa u l-agrikultura naraw li kunem koordinazzjoni fuq livell Ewropew. Il-produtturi jridu jaraw illi jiprovdu ikel tajjeb għas-saħħa. Dan jorbot ukoll mal reviżjoni tal-politika agrikola komuni. Aspetti tas saħħa għandhom jiġu indirizzati emmek ukoll fir-rigward tal-aċċess għal mediċini Nishtiq Nixtieq inwieġeb uħud mill-mistoqsijiet relatati mal-mediċini. Dan huwa suġġett kompless ħafna u parti mill prioritajiet tal-Presidenza. Waħda mill prioritajiet tal-Presidenza għandha x'taqsam ma l-effettività tal-mediċini. L-effettività mill-aspett terapeutiku u anke f'dak għandu x'jaqsam ma l-ispejjeż involuti għas-sistema tas-saħħa u s-sostenibilità ta' din l-istess sistema. -sistema Issa, l-skarsità ta' mediċini minħabba aspetti finanzjari u għax mhux nħalsu għal-jom huwa part importanti minn dan id-dibattitu. Dan jiddependi wkoll mill-budgets tal-istati membri. Id-diskussjonijiet fuq dan is-suġġett saru taħt posta presidenzi fostan presidenza Griega l-Italja, l-Lussemburgu, l-Olanda, l slovakja u Malta. Kontribut importanti f'dan id-dibattitu u riżultat ta' diskussjonijiet li kellna fil-Parlament, li kellkom fil-Parlament. Adottajtu riżoluzzjoni fil-2017 fuq it-titjib għal aċċess għal mediċini għalhekk il-prezz tal-mediċini u l-effett terapeutiku tagħhom. Is-sitwazzjoni ekonomika tal-Istati Membri għandha tiġi konsidrata meta nitkellmu dwar l-aċċess. Dawn id-diskussjonijiet għandhom ikunu parti mill-aġenda tal-Kunsill sabiex insibu soluzzjonijiet. Ejja nsemmu xi suġġetti f'dan il-qasam. In-nuqqas tal ta' mediċini fil istati membri qed jisiru diskussjonijiet fuq parallel exports. il mu mhumiex prodott sempliċi fuq is-suq, għalhekk hemm bżonn li niddiskutuh. Il-Bulgarija ħadet ukoll miżuri sabiex tħares lejn in-nuqqas ta' dawn il-prodotti. Aħna bnejna sistema elettronika li issegwi l-importazzjoni, il-placement u l-beħ ta' dawn il-prodotti. U għankoll għamilna sanzjoniet meta ta' ma jkunx sejjer tajjeb ħagġoħra hija li ninnegozjaw il-prezzijiet tal-mediċina. Hemm ukoll inizjattivi reġjonali eh, u dan juri li l-Unjoni Ewropea kapaċi ssib soluzzjoni. Rridu nsemmu wkoll il-ħtieġa ta' trasparenza fl-prezzar. Din it-trasparenza hija meħtieġa għal partit interessati kollha sabiex jintlaħaq l-anaħari ġifieri nissalvagwardjaw drittijiet tal-pazjenti. Ejja nħarsu lejn il-kuntest ġenerali biex ikollna suq jaħdem tajjeb hemm bżonn ta' kompetizzjoni ħielsa u ġusta. Nemmen illi l-Kummissjoni għandha seta twiesa ħafna fil-qasam tal-protezzjoni tal-kompetizzjoni u dan fl-interess tal-Istati Membri kollha. Issa li li nistimna l-produtturi, aħna qed nistennew ir-riżultati tal-istudju tal-Kummissjoni li għandu x'jaqsam mal-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u l-protezzjoni ta' dawn id-drittijiet fl-Unjoni Ewropea. Il-Presidenza Bulgara tixtieq torganizza konferenza ta' tal-esperti fis-26 ta' Marzu f'Sofija u kif ukoll dibattitu fil-Kunsil EBSCO. Is-soluzzjoni għandha tkun waħda bilanċata. L-Ewropa għandha tattira il-medicina innovattiva u anke ġenerika. Issa nixtieq li fil-qosor nitkellem dwar il-glifosat. Din dan kien suġġett li ġi diskuss fil-gruppi ta' ħidma ta' agrikoltura. Iżda hemm ukoll aspetti ta' saħħa fl-Ottubru tal-2017 il-Kummissjoni resqet tat-implementazzjoni illi ġeddet l-użu ta' sustanza kal-glifosat. Mbagħad wara diskussjoni tfass l-Istat membri ġie adottat perjodu ta' tranzizzjoni għall eliminazzjoni gradwali tal-glifosat. Għalhekk issa il komissjoni Ewropea ser tinformana biex tipprovdi anke tagħti iktar trasparenza fil- għall-lefsa. Imbagħad kien hemm mistoqsija fuq it tnaħija ta' ċertifika tal-protezzjoni addizzjonali. Industrija ta' medicina ġenerika tajt li l-Unjoni Ewropea miex daqstek katrajenti għal produzzjoni ta' dawn il-medicini ġeneriċi għalhekk dinja xi ħaġa ta' tħassib u rridu nieħdu deċiżjoni ta' malajr. L-Ewropa teħtieġ produzzjoni tal-mediċini iktar ġenerika. Il-nuqqas ta' din tal medicina ġenerika Eh, anke minn pajjiżi terzi mhuwiex fl-interess tal-pazjenti u tal-kompetituri Ewropej. Il-Kummissjoni għandha dritt tal-inizjattiva leġislattiva u għalhekk qed torganizza konsultazzjoni pubblika fuq din il-waiver tal-ċertifikat tal protezzjoni addizzjonali ta' ħames snin. Mem labda ċarezza fuq il kanta applikazzjoni tal-proposta fuq l aħar data tagħha wkoll meta tapplika. Iżda hija xi ħaġa interessanti u l-Kummissjoni Ewropea għandha għandna nagħmluha din il-mistoqsija. Jekk il-proposta ser tiġi pubblikata taħt il-Presidenza Bulgara, aħna ser nintroduċu għal kunsill sabiex kun tista' tiġi diskussa. Grazzi. Grazzi tassew Ministru t-tweġibiet tiegħek u tal-indirizzajt l-tweġibiet tal-Istati membri. Grazzi ħafna li inti ġejt hawnhekk u preżentajt il-prioritajiet tal-Presidenza tiegħek kif semmejt aktar kmini jiena ħad gost nara illi <coughs> aħna naqblu ma' ħafna minn dawn il-prioritajiet Għalhekk fissem il-membri kollha ta' dan il-kumitat nirringrazzjawk u għalhekk kull suċċess fil-Presidenza tiegħek. Grazzi. Уважаема госпожо председател, уважаеми Dami gospoda, господа, членове Parlament, Европейския парламент, за мен беше... tal-Parlament Ewropew, kien ta' unur kbira li li kont komawnek hawnhekk illum. Naħseb li l-kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew il-Kunsill hija ta' importanza kbira. U bħala president tal- eh, Konsil tal-Ministri tas-Saħħa ser nagħmel l-almu kollu tiegħi biex ikun hemm komunikazzjoni u biex nużaw l-aħjar prassi fil-ħidma tagħna. Anke f'dawn il-livelli daqstant għoljin. Grazzi tassew kien ta' onura li għalli kont magħkom illum. This was uh, the last point, so bon appetit. Dan kien l-aħħar punt li klat tajba.